Okay, good morning everyone. Lodwa tajba l-kulħat, lodwa tajba kull dawk li għadin iseguna messa tal-internet, għalix dal-dillaqajja kopreta bl-internet, nishtiq nibda billi nadottaw l-agenda imma qabel għanna zewċ punti biex nżidu naraw xtajab għalikom il-vot fuq l-eżitu ta' trilogu dwar il-pakket dwar il-vjaġġar u l-vjaġġ u l-vot fuq id-direttiva tal-2014-68 tal-Unjoni Ewropea fuq tamir ta' pressjoni item.8 punt 8 il-liġi adottat fil-plenarja tal-2014. U hemm talba tar-rapporters fuq il-punt numru 9 fuq it-tnaqqis eh, eh, tal-emissjonijiet ta' vetturi fuq it-triq u numru 10 kien daw ġew imnizla fil-agenda u xi rimarka fuq dan. Ankella nista' nidikja l-agenda jadottata Mela nġu issa l-avviżi tiegħi bħala prezidenta. L-ħaġa id-delegazzjoni tal-Imko għal Lussemburgu ġiet kanċellata peress illi kien hemm wisq limitazzjoni ta' rappresentanza mill-gruppi politiċi. U nixtieq ukoll kollegi li verament ninkoraġikom biex tużaw li meeting aħna bħala dal-komitat dwar is suq internu ħażin tal-konsumatur għandna nagħmlu il-massimu tal-użu tiegħu dan. Issa nixtieq nibda bl-aġġornament ta' trilogi u avvenimenti. Anzi, skużawni, qed il-President tal-ewwel napprovaw il-minuti tal-laqa eh, ta' qabel qed napprovawhom dinja l-laqa ta' 23 ta' april tal-laqa imko. Tajjeb, grazzi. Issa naddu għall-aġġornament dwar il-negozjati ta' trilogu. Katrine Dawnek, allura għanna l-installazzjoniet tal Waste ċertu tamir u dawnu ma' rapporti fuq l-istess trilogu. Katrin nistaw nibdew bik. Signora Cia memx ħafna fajt xnajdu. Kena l ewwel laqa dwar eh, tamir tal-gas u kien speċifika waħda dwar it-test li aħna ridna ndaħlu biex insaħħu l-monossidu, il-kwistjoni tal-monossidu tal-karbonju u l-trialogu li ħa naraw xi kien ir-riżultat ta' dan. Il-laqa kienet produttiva naħseb u naħseb li kien hemm kooperazzjoni kbira. wasana f'dak l-istat fejn kien hemm ħafna ħafna affarijiet li jaqsmuna bejnietna bħal opinjoni imma rridu lkoll naslu għal eh, test b'saħħtu kemm jista' jkun eh, smajna dal-aħħar eh, fuq l-aħbarijiet dawk it-tfal li mitu f'Yorkshire minħabba monossidu ta' tal-karbonju u rridu naraw li dan it-tamid li jinkludi l-gas ikun sigur kemm jista' jkun kif ukoll detectors tal-umidità, eccetera bżonn li jkun din is-sigurtà ta' dawn it-tamir u dawn l-appliances ikunu mill-ola kemm jista' jkun ċittadini tagħna. Qed nara grazzi sinjura hemm xi rapporter oħra jew kummenti oħra li jixtiequ jitkellmu fuq daw it-tlet punti li għedin fi trialogi. Katrin, biex nistan fuq il-rapporti l-ohra. Mela, dwar it-tamir, dwar protezzjoni personali, dwar eh, ingwanti tal-forn u ingwanti oħra, daw ġew inklużi aħna rridu neskluduhom li hija ħaġa sensibbli, ġi xi ħaġa li qegħdin niddiskutu, Sinjura Ċe, għandna il-President għalija rapporter qed nara xi eh, shadows u ma nafx jekk xi ħadd jitkellem fuq da suġġett hemm dak is-sinjur hemmhekk u l-bqija tar-rapporters li għedin hemm dwar il-cableways il huwa iżjed kapaċi biex jirrapporta dwar il kwissjoni tal-cableways minni. Umbat nista' nitkellem fuq il-żewġ punti l-oħra. Grazzi ħafna qed nara li Tonis qiegħed hawnhekk tixtieq tajt xi ħaġa fuq ix-xogħol tiegħek fuq l-aġġornament ta' trilogu. Grazzi, President. L-ewwel ħaġa. Eżis kollegi, fil-kontest ta' dan ir-rapport dwar sistemi ta' trasport permezz tal-cables dan huwa wieħed tekniku kien trialogu reċentement ħafna kien hemm ħafna ħafna emendi u kunsill u kummissjoni qablu fuq ċerta pożizzjoni issa għandna erba' punti li fuqhom il-Parlament irid jiddefendi l-emendi tiegħu. Waħda minnhom hija referenza għall website tagħna, it-tieni is-sistema ta' brejkijiet, it-tielet huwa sanzjonijiet u r-raba' huwa prinċipju ta' prekawzjoni il kunsil il-ġimgħa l-oħra batilna xi proposti għal kompromess u aħna qegħdin nippruvaw li jkollna emenda li żżomm ir-referenza għal website li l-Parlament ried verżjoni ġdida ta' sistemi ta' brejkijiet li hemm bżonn tkun neutrali teknoloġikament għanna verżjoni kompletament ġdida ta' sistemi ta' sistema u dwar, l-emenda tal-prinċipju ta', prekawzjoni inżommu in għall-aktar ta' meta niġu għattamir tamir ta', ta protezzjoni, protezzjoni L-axħar laqas s-sirada u jinn naħseb li aħna għedin viċin ħafna li niġu għal-tejim. Allora nishtaw nistaw mbatnaddu għat-trilogu untemmu il-proċess ix-xogħol tekniku qed isir bil-lan li dan jiġi isir u misford nixtieq nirringrazzja li għal president tal-grupp għal dan. Issa, jekk joġbuk neġenatik il-kelma biex tkellimna dwar drittijiet tal-awtur. Tixtieq tgħid xi ħaġa fuq il kwissjoni tal-cableways, kjoġbok. Grazzi ċe, xtaqt nieħu l-opportunità biex nirringrazzja eh, eh, ingrazzja l-rapporter fuq ċerti punti li għadhom qed naslu fuq għal-kompromess dwarhom ma sar progress, partikolarment dal-kumitat kien imħasseb ħafna fuq il-pieni, kwistjonijiet ta' pieni għandhom jittieħdu b'mod serju ħafna u li jiġu msaħħa kemm jista' jkun. U jina kontenta li kif edinna fajt bħalissa diġà għandna klawsola ta' ħafna kemm fl-artiklu kif ukoll fil-premessa tal-miżura. Allura xtaqt nisħaq dan, grazzi ħafna. Grazzi, Signor Andersen, għu xaħatiħor li jishtiq jikkommenta mill-membri dwar trilogi għod tajjeb wis, naddu l-qoddim fuq aġġornament mis signora Dealer fuq il-grupp ta' ħidma dwar drittijiet eh, tal-awtur ta', ta prodotti intellettuali. Dik laqa li kena f'Mejju, grazzi Signora ċe, għanna kena zewġ laqat, għata fi 13 ta' Mejju u uħra fi 28 ta' Mejju. Il-laqat ta' 13 involviet aġġornament mill-Kommissjoni kien fija kien hemm analiżi fuq il-pubblikazzjonijiet u mill-imsieħba interessati kwistjoni tal-leġislazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur. Di verament kienet tajnuna, interessanti, jisu daw il-proposti dwar id-drittijiet tal-awtur qed eh, jidru delwaqt imma il-msieħba interessati ġew inklużi u ġew involuti fid diskussjoni tagħna il-laqa mbagħad ta' 28 ta' Mejju kienet partikolarment interessanti fija kellna abbozz ta' eh, kopja prezentazzjoni mill-European Policy Studies fuq l-implementazzjoni, applikazzjoni u effetti ta' direttiva u strumenti relatati. Jien naħseb, Sinjura President, il-prezentazzjoni u l-istudju ikun e, na kbira kiku tal-komitat narawhom kollha dan il-materjal għax kien affaxxinanti naraw sens ta' x'qed jiġi fi-stati membri oħra, kulturi oħra fejn hemm id dritti tal-awtur, xi kultant noqogħdu niddiskutu da' suġġett imma nixtieq nikkonkludi li waħda mill-aħħar diskussjoni kienet dwar kif kif nassiguraw il-leġizlazzjoni u regoli namlu għawnek ikunu, ekkim seħa, future proof, ikunu tajbin għal-futur. U dan huma affarijiet li jkun din diskutu fil-fatt ħareġ li l-liġi jekk inti t-dirizza ċerti kwistjonijiet li joħorġu minn liġi jisu xi ħaġa hija sfida kbira ir-realtà illi inti tiffaċċa problemi ta' natura diġitali jimnix espert amma irridu naraw kif irridu naraw kif eh, ħan reagixxu bit-teknoloġija li tkun hemm għax dinja algoritm din fil-suq intern u dinja ħaġa interessanti u naħseb li ħafna iktar minna jridu ħarsu lejn in-naħa akademika tal-istudju fil-dibattiti formali tagħna. Grazzi Signora President, grazzi Catherine, għaw xi membru uħor mill-grupp ta' dwar il-copyrights li jixtieq jitkellem. All right, nistgħu niċċirkulaw dal-materjal, di idea tajba, grazzi Signori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 Uh, dear colleagues, let's start with the... Kollegi, nibdew bil-votazzjoni, kullħat għandu il-voting card. Catherine, voting card. Yeah. Yes, okay. Ajja, mela. Nishtiq najt li xuhut mill-kollegi tal-PPM u e mixaw għax għandhom il-laqa tal burof Budapest u allura il-rapporter il-Sinjura Galpel miex edha u u minflokka se hemm onorevoli membru ieħor tixtieq tajt xi ħaġa dwar l bosta opinjoni dwar il baġit tal-2016 u l mandata trilogu le tajjeb. Naddu għal-vot. Ba voting list. Yeah. Amendment 1. Emenda numru 1, dawk favur. Kjo ġobkom, eżis kollegi, uru l-kuluri ta'kom. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddieċ. Emenda 2 ta' A. Emenda 3 dawk favur. A Amenda tnej votata. Dawk favur. Dawk kontra. astenzjoniet Naħseb maddieċ. Emenda tlieta. Dawk favur. Dawk kontra. astenzjoniet Naħseb adottata. Numru erba. Dawk favur. Dawk kontra. astenzjoniet maddieċ. Amenda ħamsa. Dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet adottata. Numru 6. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet adottata. Numru 7. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet adottata. Numru 8. Im... Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet maddieċ. Numru disa' Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet maddieċ. Numru 10. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddieċ. Numru 11 favur kontra astensjonijiet adottata. Numru 12 dak favur kontra astensjonijiet adottata. Numru 13 dak favur kontra astensjonijiet adottata. Numru 14 dak favur l-ewwel partita numru 14 għana vot maqsum l-ewwel. Dak favur kontra astensjonijiet adottata. It-tieni parti tal-emenda dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. Numru 15 dawk favur, kontra astensjonijiet maddieċ. 16 l-emenda 16 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. Numru 17 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddieċ. Numru 18 Dok favur, kontra, astensjonijiet maddieċ. Addor, addiet, addiet. Numru 17, dak favur, dak kontra, astensjonijiet maddieċ. U il-vot il finali tal-abbozz ta' opinjoni elettroniku. Il-vot huwa miftuħ. Kulħadd ivvota. Irridu nieħdu kont tiegħek ukoll ija tiegħek huwa kien hemm kien hemm wieħed wis żejjed nirrepetu l-vot skużawni għax kien hemm wieħed żejjed. Wieħed mill-għalde żejjed, mela nerġgħu nivvutaw elettronikament kulħadd tivvota. inti qed tivvota favur u bla kard, all right? Mela, l-opinjoni hija adottata. Grazzi ħafna. U issa naddu il qudiem bl-aġenda tagħna. Issa irridu kollegi aħna irridu nivvotaw biex fil-fatt eh, natu l-approvazzjoni tagħna għal proġetti pilota jew azzjonijiet preparatorji u nistgħu nikkonsidraw ħadottat dan għaw xi ħadd li għandu xi oġġezzjoni tajjeb. Mela, nista' niddikjara dan adottat. Issa x'għandna. Okay, colleagues, now we vote on... Saħan votaw fuq il-rapport tas sur Silvio Bussoj dwar proposta tal-regolament tal-Parlamentu tal-Kunsill li tamenda regolament 1007 tal-2009 dwar kummerċ fi prodotti tal-foki. Lesti? Mela. Emenda 30, dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Verifika elettronika. għamilna l-verifika, kullħat vota grazzi mela għal-votazzjoni maluqa. Leja, ma ġiex aċċettat. Tant. Kompromess numru wieħed, Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottat. Kom... Emenda, issa naddu għall-emenda 35, Dawk favur, daw kontra astensjonijiet adottata. Issa naddu għal inta disa u dan huwa kien hemm talba għal verifika elettronika mill-ħodor ma ma kienx hemm biżejjed membri, allura mhuwiex eh, eh, votazzjoni elettronika inta disa dawk favur. Dawk kontra verifika. Inta disa, dak favur, għamin verifika elettronika, kullħat vota edin tnej favur, jew tnej kontra intom, issa votazzjoni għamaluqa u maġiċ aċċettat. Issa naddu għall-emenda 36. Dawk favur, kontra, astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Emenda 37 di identika ma l-oħra, l-ora ma nivvotaw xalja, dawk fa... Issa, emenda 38, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Emenda għanna kompromess, amenda ta' kompromess numru 2 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. U issa ngħaddu għal emenda ta' kompromess erba li hija maqsuma. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet jinaħseb ġiet adottata. Issa ngħaddu għal emenda ta' kompromess numru tlieta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Emenda In, 14. Inta 14, colleagues. Inta 14. Inta 14, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 49 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Naddu sal-premessi. Emenda 10. Dok favur. Kontra. Astensjonijiet ma tadix. Emenda 11 dawn kolla identiċi. Mela naddu għal-emenda 13. Dok favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 14. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 15. Le fil-verità daw kollha jaqgħu. Mela ngħaddu għal emenda 2. Dawk favur kontra stensjonijiet taddi emen anzi inta tlieta dawk favur kontra astensjonijiet e namlu verifika mela votazzjoni miftuħa fuq inta tlieta nistennew għal kulħadd sabiex jivvota kulħadd. Kulħadd ivvota fuq inta tlieta. Fil-fatt hemm votant sejjed għal PPE. Mela, rridu nerġgħu nibdew mill-bidu. Min musser jivvota għal PPE? Sawa. Mela, kollegi, il-votazzjoni nerġgħu nibdew mill-ġdid. Votazzjoni miftuħa fuq inta tlieta. Kulħadd ivvota mela votazzjoni magħluqa. U fil-fatt ma tadix. Għaliex eh, rridu nqisu li hemm żewġ votanti li qed jivvotaw manwalment. Issa ngħaddu għal emenda 20 dawk favur kontra astensjonijiet adottata. Jaqa kollox hawnhekk? Mela ngħaddu għal emenda 28. Aw inta ħamsa wek? Mela, il-votazzjoni għal inta ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa, votazzjoni aħħarija votazzjoni finali fuq dan l-abbozz ta' rapport. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota Aw tnejn niqsin. Votazzjoni magħluqa. Mela. Ir-rapport ġi adottat. And we congratulate Nifirħu l-rapporter, is-sur Christian Buxoj. Issa rridu nivvotaw fuq il-mandat sabiex nibdew uh, trialogu uh, mal-Kunsill. Għawek rridu namlu votazzjoni nominali, mela, mandat biex niftu trialogu mal-Kunsill fuq il-kummerċ ta' prodotti tal-foki. Kulħadd ivvota? Tajjeb pwis, votazzjoni magħluqa. Mela, nistgħu ngħidu illi il-trialogu mal-Kunsill ġi adottat tajjeb pwis. Issa, ser naddu għal votazzjoni fuq proposta l deċiżjoni tal-Parlament u l-Kunsil biex nistabilixxu programm fuq soluzzjonijiet ta' interoperabilità għal ċittadini in negozji u bħala mezz biex nimmodernizzaw il-settur ta' trasport. Il-rapporter hija s-sinjura hija Sari. Ma nafxek il-rapporter tixtieq xtejt xi ħaġa. Iva jina nishtiq eh, nirringrazzja l shadows li ħadmu miegħi b spirtu ta' eh, ħidma kostruttiva u nittama illi dan ir-rapport kun jista' jgħaddi għax huwa eh, ta' benefiċċju għal ċittadini, negozji u anka l-amministraturi pubbliċi. Tajjeb wisq, mela nibdew bl-ewwel waħda. Emenda ta' kompromess E, emenda ta' kompromess E. Dawk favur. Kontra. astensjonijiet taddi. Emenda 75, dawk favur. Kontra. astensjonijiet ma taddix. Emenda 76 u l-partijiet korrispondenti tagħha. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda sebajn, dawk favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda tmenin għaliex l-oħrajn huma emendi ta' natura lingwistika. Anzi skużawni, emenda 83 dawk favur kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess ta' emenda F dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Mela, emenda 82 u 84 u 83 li huma kollha emendi identiċi. Mela, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet? Għaddew. Issa naddu għal emenda Mela, emenda anzi 85, dawk favur. Għamilniħ kompromessa F fil-fat. Emenda 85, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, maddilċ. Emenda 86, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, ma taddix. Emenda 87, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, taddi. Mela, favur kontra astenzjonijiet għaddit. U issa naddu għal l-emenda design eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda wieħed u design minn ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda disa u, eh, skużawni, snejn design favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess H minnu ma' favur kontra astenzjonijiet għadit. U issa se naddu għall-emenda 95 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 96 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 17 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 78 18 eh, tajt il-President, nasib għandi bżon nilbes il-noċalim, emenda 19 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 97 minnu a favur kontra astenzjonijiet maddit. emenda 19 minnu a favur kontra kontra astenzjonijiet għaddit, emenda ta' kompromess I, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. U issa senaddu għal kompromess je u favur kontra astenzjonijiet għaddit. U issa senaddu għall emenda 100 u l-partijiet korrespondenti il-parti korrespondenti numru wieħed min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda mija partijiet korrespondenti min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 23 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 102, din l-emenda taqa, emenda 103, favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 105 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 106 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 107 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda ta' kompromess k min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit u issa se naddu għal emenda 111 min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 117 u partijiet eh, korrespondenti minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda ta' kompromess L favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 119 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 121 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 122 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 123 minn ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda ta' kompromess M minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa, sinjuri, ħanaddu għall-emenda 37 minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' Kompromess 126. Favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 39. Ma favur kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda 127 minn ma favur kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda 41 minn ma favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 42 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 128 favur kontra astenzjonijiet maddit. Emenda 43 minwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa l-premessi, a favur kontra estensjoniet għaddit. Amenda 46 minn ma favur kontra estensjoniet għaddit. Amenda 1 favur kontra estensjoniet. Namlu verifika. I'm checking amendment 1. Namlu verifika fu uh, eh, amenda numru 1. Amendment 1. Amendment 1. Okay.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 Emenda 47 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 48 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess A minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U wissa, sinjuri, ħannaddu għall-emenda 49 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed u ħamsin partit korrespondenti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 52 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess B minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet U issa se ngħaddu għall-emenda 62 u l-emenda ta' kompromess ċe. Dok favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda 54, dok favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 56, dok favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda 57 dawk favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 58 favur kontra. Astensjonijiet għaddit. Emenda 5 dawk favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 59 favur kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess, emenda ta' kompromess D. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 60. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 61. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Emenda 62. Partijiet korrispondenti Dawk favur. Kontra. Astenzjoni. Tejna namlu verifika. Mela, votazzjoni elettronika miftuħa fuq emenda 62 partit korrispondenti u kol. Kulħat vota? Mela, fil-fat uh, eh, ma tadix. Mela, issa naddu għal emenda 63, dawk favur, kontra. Astensjonijiet ma taddix, emenda 64, dawk favur, kontra. Astensjonijiet taddi, emenda 65, partijiet korrispondenti, dawk favur, kontra. Astensjonijiet taddi.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 Please, uh... Sa, mm, emenda 66. Nasab li oh, e, Signora Tund unħon, l-Onorevoli Tund Honstein tixtiq titkellem? Le? With oral amendment by the EPP. In favor? Against? La, ma tixtiqx titkellem, Signora mela, Nivvotaw eh, nivvutaw favur kontra astensjonijiet taddi. Naddi għal emenda 6. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 86, skużawni, 68 u 69 huma identiċi dawk favur kontra astensjonijiet jaddu. Emenda 70 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 7 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 9 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 71 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 72 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 73 ġiet irtirata. Emenda 74 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Eżis kollegi, nirringrazzjakom tal-paċenzja tagħkom f'din il-votazzjoni tant twila issa votazzjoni nominali fuq l-opinjoni, la bozza ta' opinjoni kollha kemm votazzjoni miftuħa. The driving economy. Right. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. L-opinjoni ġiet adottata. Nifraħ li s-Sinjura Lisa Jakonsari. Issa, ziz kollegi naddu għal votazzjoni fuq il-rapport ta' sur l-Onorevoli Tarabella lejn ekonomija prosperuża mexxija mid-dejta. Ir-rapporter jixtieq jgħid kelmtejn qabel ma nibdew il-votazzjoni? Le? Mr. Tarabella, does you, do you want to say a few words? l-Onorevoli Tarabella ma nafxek jixtieq xi jitkellem. Eh, Jina ma nixtieqx noqgħod indewem l-affarijiet, Sinjura mm, eh, Sinjura President, però ma nixtieqx Però nixtieq nirringrazzja li shadows kollha tal-ħidma tagħhom biċċa xogħol eċċellenti u nixtieq eh, nirringrazzja lil kulħadd illi kellhom esperjenza pożittiv, spiritu pozittiv fil-ħidma fuq dan ir-rapport. Tajjeb wisq, mela jen nibdew bil-votazzjoni jesus kollegi. Nibdew b'emenda ta' kompromess tnejn favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda dissa favur kontra astensjonijiet ma dix. Naħseb illi hemm bżonn li nagħmlu verifika elettronika. Mela, emenda dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. fil fat taddi. Emenda 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda 11. Favur. Kontra. ħatma qed jivvota mela dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Uh, amendment 12. Emenda 12 min huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess 3 minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa se ngħaddu għall-emenda 16 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess erba minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. U issa se ngħaddu għall-emenda numru 20 min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess 20. Emenda 20 mela nala e, il-verifika elettronika ma' diċ. Emenda 21 favur kontra astenzjonijiet ma diċ, emenda ta' kompromess 5 minnu a favur, namlu verifika ta' emenda 21, niftħu il-verifika fuq 21. Has everybody voted? I... il vota nala il-votazzjoni mela ma diċ. Emenda ta' kompromess 5 minnu a favur kontra astenzjonijiet għaddit U issa se ngħaddu għall-emenda 25 minnu ma favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika ta' emenda 25. Has everybody vote? Kulħadd ivvota u il-verifika. And it is u maddiċ. Emenda ta' kompromess 6. Favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. U issa se għall-amenda 31 minu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda numru 1 u ċitazzjonijiet emenda numru 1 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda ta' kompromess numru 1 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit u issa se naddu għall-amenda 5 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit So we are at the final vote. Alex Njuri wasalna flaħ għall-axħar vot fuq dokument kollu kemmu niftaħ il-votazzjoni fuq eh, votazzjoni fuq dan il-rapport. Kulħadd ivvota mm, il-rapport ġi adottat nixtieq nifraħ lir-rapporter. Proset. Colleagues, we also have to adopt, not to vote, on an oral question. Għala, mela, hemm bżonn li nifutaw ukoll fuq eh, mistoqsija orali marbuta ma' rapport Tarabella. Nadottawa? Iva, mela, l-mistoqsija orali ġiet adottata, prosit. Colleagues, we are... Mela, kollegi, għadna ma spiċajniex bil-votazzjoni fil-fat. Irridu nivvotaw fuq uh, eh, il-ftuħ eh, ta' trialogi ta' l-adozzjoni tal-pakket tal-vjaġġar u il-pakket ta' vjaġġar assistit. Ma nafxek uh, eh, il-rapporter jixtiqx jgħid xi ħaġa. Tixtieq xi ħaġa. Fil-qosor, Sinjura President, l-ewwel nixtieq nirringrazzja li Shadows u t-tim kollu li jena. Kellna diskussjoni diffiċli u però fil-5 ta' Mejju l-ħaqna eh, bil politiku fit-28 ta' Mejju nexxilna eh, namlu dan niksbu ġifiri ftejn politiku fit-trialogu. fit trialogu kellna punti diffiċli ħafna biex naqblu fuqhom u diskussjoniet mal-Kunsil kienu diffiċli ħafna, però issa tejjibna l-affarijiet għal konsumaturi f'dak li huwa vjaġġar u pakketti marbuta mal-vjaġġar. Hemm bżonn illi nqisu dan il-perjodu ta' tliet snin u rridu namlu revizjoni tiegħu, però naħseb illi għandna nivvutaw favur il-riżultat ta', ta dawn il- ta' dawn il-negozjati. Grazzi ħafna fissam il-grupp tiegħi nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal mod kif eh, mexxit ix-xogħol. U rigward il-kwistjoni tal-click-through li hija tant importanti aħna daqsxejn diżappuntati mir-riżultat sempliċement għaliex il-Kunsill iblokka dan il-punt kompletament u din mi ħaġa pożittiva. Jekk il-ministri komplu uh, jimblukkaw il-drittijiet tal-konsumaturi kuna tjamx ħaġa ħażina, pero kien hemm xi punti oħrajn pożittivi li ġew adottati. Walek jiena ikkonvinċejt l grupp tiegħi illi għandhom jivvutaw favur, anka jekk hemm bżonn illi nqisu l-kwistjoni tal-click through fi żmien tliet snin. Però minħabba dan nistgħu ngħidu illi nistgħu nivvutaw favur fil-waqt illi nuru min qed jimblokka kondizzjonijiet aħjar għal konsumatur. Grazzi, napprezza l ta' tagħkom issa kollegi, niftaħ il-votazzjoni fuq l-adozzjoni tal-trialogu fuq il-pakett tal-vjaġġar u l-vjaġġar assistit. Votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota? Mela votazzjoni magħluqa. U fil-fatt il-riżultat tat-trialogu fil-fatt ġie adottat. Tajja wis, kollegi, issa votazzjoni aħarija fuq eh, atti leġislattivi u il-korriġendum. Dan huwa korriġendum għal direttiva 2014 68 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġi sabiex fl-istati membri kunem il-possibilità eh, li jitpoġġew fuq issu eh, apparat ta' pressjoni, pressure equipment aħna u ekser nivvutaw ukoll permezz ta' votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mela, inqis il dan il-korriġendum adottat. Grazzi ħafna lil kulħadd u issa naddu għal dibattitu nibdew bil-rapport dwar l-sfidu l-konċetti ġodda sabiex nipromovu turizmu fl-Unjoni, fl-Europa. Il-rapporterja s-Sinjura Grappini u eh, għalek uh, nibda billi naddila il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura uh, President. Kiena eh, kelli nil-limita xiftit ruħi rigward it-tul ta' dan it-test. Ħejjejt fil-fat eh, pozizjoni għal komitat imkom, xaħġa faċli għalix jina nkun dejjem prezenti f'dan il-komitat u naħseb illi fiħdan imkom ser ikun hemm ħafna interess sabiex insibu sistemi ġodda sabiex nipromovu it-turizmu l-Ewropa għandha ħafna potenzjal f'dan ir-rigward u għalhekk fl-abbozz ta' Paridi jiena provajt nisħaq fuq l-importanza ta' turizmu għall ewropa U anka l-importanza għas-suq intern. Il-potenzjal huwa kbir ħafna u għatem possibiltajiet li nipromovu tkabbir u noħol u impjek u kol. Rridu nfakru u kol illi l-Unjoni Ewropea trid tippromuovi u tinċentiva dan il-potenzjal. Qed ukoll li il-digital platform, il-platforma digitali hija importanti ħafna ukoll. Għalhekk hemm bżonn li nisħu fuq eh, il-kapaċità innovattiva tal-SMEs. U naħseb illi u jkun xira illi naħzmu bi pjattaformi fuq pjattaformi ġodda. Dan jippermetti l-Europa sabiex fija jizdiet il-turizmu u niskuraw illi ikolna aktar informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva li noffru li turisti tagħna. Il-stati membri ridu jikkoperaw aħjar meta fil-qasam ta' turizmu. Inħoss u koll li sta' jkun hemm aktar turisti mill-Korea u miċ-Ċina u anka mill-Indja illi jistaw jixtru pakketti ta' vjaġġar sabiex iżuru diversi pajjiżi fl-Ewropa fl-istess vjaġġ. Għalhekk huwa importanti li nisqu fuq dan l-aspett. Imbagħad hemm ukoll l-inizjattiva għal l-hotels ekoloġiċi, daw lukandi ekoloġiċi. U importanti li nevitaw illi inqasmu informazzjoni u naddu informazzjoni li hija żbaljata. Naħseb li l-gruppi politiċi kollha ser irresqu proposti jiena stess ser nippreżenta ċerta emendi u naħseb illi il-komitat imko jista' jagħmel ħafna biex jippromovi t-turizmu. L-Ewropa kif għada mux għadha mhux qed tisfrutta il-potenzjal kollu tagħha. Grazzi ħafna List l-Onorevoli Grappini u issa nibda biex shadow rapporter tal-PPM, is-Sur Coelho. Grazzi ħafna, Signora President. Bħala l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lill-rapporter l-Onorevoli Grappini għal l-opinjoni tagħha huwa minnu li jridu nistimolaw il dan is-settur tat-turizmu li huwa essenzjali għat kabbir soċo ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Turizmu jirrappreżenta zona ekonomika, qasam ekonomiku importanti ħafna. Fil-fatt nafu li ninsabu fuq net tal-pozizjoni tal-pajizi li l-aktar eh, jiġu uh, li jem turizmu fihom. Fil-fatt parti kbira tal-GDP hija ġenerata mit-turizmu. Barra minn hekk żewġ miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea jaħdmu dan is-settur tat-turizmu, jiġifieri u importanti ħafna. E kif qalet il- il-Sinjura Grappini. U fil-fatt, grazzi anka għat-teknoloġija, nistaw intejbu l-affarijiet, rridu nqisu illi konsumaturi illum il-ġurnata ma jikontentawx rwieħom biss mill-paketti tradizzjonali u ħafna drabi bukjaw l-affarijiet online. Dan jiżgura illi l-agenda digitali, dan ifisser li l-agenda digitali trid taħdem id fit ma dan is-settur ta' turizmu, ninsabu f'sitwazzjoni f'dimensjoni ġdida. Għalhekk rridu nkunu imħejjin biżejjed għal dan kollu U importanti wkoll li niddefendu il-konsumaturi fil-qasam digitali għaliex irridu nżommu f'moħħna illi hemm ċerta speċifiċitajiet eh, f'ċerta setturi. Dinja xi ħaġa li l-kumitat tagħna jrid iqis barra minn hekk iridu nisqu wkoll fuq il-fatt illi huwa importanti illi inqisu li l-popolazzjoni kull ma jmur qed tixxieħ U għalek, kull ma jmur dem aktar persuni anzjani jivvjaġġaw. Dan huwa aspett reali li jeżisti u rridu nqisu anka drittijiet ta' dawn ta' dawn l-anzjani. Jiġifieri jiena nħoss illi it-test illi ppreżentatilna Sinjura Grappini hija biċċa xogħol eċċellenti u fissa mill-PPE ah, nista' ngħid illi aħna ser nikkontribwixxu permezz ta' emendi u nittama' illi nkunu nistgħu nikkollaboraw b'mod tajjeb sabiex il-Kumitat Imko jippreżenta opinjoni utli għal Kummissjoni Tran illi tħares anka il eh, dan l-aspett. Issa għal ICR. Speaking on behalf of the ECR, but partly also on behalf of Richard Sulik, who's our Sir Dalton, Grazzi ħafna. Ħan nitkellem eh, flok il-kollega tiegħi li unfortunatament ma jistax ikun hawnhekk illum. Nixtieq nirringrazzja ir-rapporter ġeneralment qed nitkellmu dwar eh, bozz ta' opinjoni eh, dejjem xi kwistjonijiet li rridu nqajmuha. maħna Mela, fuq paragrafu erba dwar is-suġġerimenti li fihom il-mapeppe tal-vjaġġar fl-applikazzjoni online, iva fit-teorijiet nitkellmu dwar idea tajba, imma nixtieq nkunu nafu kif ħanifinanzjawhom dawna u jekk dan il-finanzjament ħajati valur miżjud Ġifiri eh, mela xtaqt nsaqsi xi mistaqsijiet eh, meta jkun hemm biżejjed flus irridu noqogħdu attenti li aħna eh, noqogħdu attenti fuq dawn l-obligi ta' finanzjament u sur Sulek ukoll xtaqt jitkellem dwar ir-reġim eh, tal-viżi, it-tassazzjoni f'xi stati membri ovvjament qed nitkellmu dwar kwistjoni ta' sussidjarjetà, it-tassazzjoni kwistjoni ta' sussidjarjetà u għanna ħafna tħassib dwar li ninkludu il tassazzjoni fi paragrafu 5 eh, vera aħna nażbu li din hija kwistjoni tal-istati membri. Dawna kienu il-punti prinċipali li xtaq jagħmel is-sur Sulek U mir-Renju Unit, mela, aħna mhux f'Schengen, iġifri ma tanx aħna mill-quta minn um, dawn il-proposti uh, tal viżi fiż-żona Schengen mhux aħna mill-quta direttament imma indirettament għax ta' spiss uh, meta jsiru il-tibdiliet fiż-żona Schengen aħna nkunu ta' espressjoni li namlu eh, natu ħaġa l-ura, unbat dwar ir-regoli, eh, per eżempju, li jem fiċina u li għeli jom aktar flessibli minn dawk ta' Schengen. Unbat eh, puntiħor jena fit-task force ta' turizmu fil-komitat Eh, trasport u xi ħaġa li rridu namlu irridu innaqsu il-dazzi tal passeġira fil-aeroporti jiena issa timur kontra l-gvern tiegħi imma jekk aħna nixtiequ nħeġġu turizmu mhux biss eh, fir-Renju Unit eh, u trid inti tistudja l-ammont ta' taxxi li ħallas u dinha vera ġifieri ħaġa tajba turizmu u Eh, dawk eh, li eh, l-aeroport li għandhom iktar ta' xie jkunu inqas trend. Ġirridu aħna npoġġu pressjoni fuq li naqsu il-taxxi u dan tajab għad kabir ekonomiku. Grazzi ħafna sur detta issur għaxxo għal grupp Alde. Grazzi ħafna, grazzi Signora President. Signora Grappini, Iva, vera għamlet xogħol eċċellenti dinaħa tkun bażi vera utli il-kol kemm aħna tnaqblu fuq il-potenzjal tat turizmu nixtieq ngħid jiena hawnhekk li qed nitkellem dwar industrija li tiżviluppa fid-dinja kollha u e, hemm ħafna kompetizzjoni iva u e, il-ħaġa tkun iktar professjonali aħna naqtiġu l-kwalità tajba fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea mhux biss għal dan il-kumitat imma dwar dan il-kumitat li nista' ngħid hemm żewġ opinjonijiet li nixtieq insemmihom u forsi nistgħu nistudjawhom ftit iktar u l-ewwel ħaġa għandha x'taqsam mal-introduzzjoni ta' teknoloġija digitali aħna nafu li bekk inkunu qed nbidlu l-affarijiet f'dik l-industrija għal konsumaturi fost oħrajn. U għalhekk xtaqt nagħmel dawn il-kummenti u aħna fil-Parlament Ewropew qed naħdmu fuq eh, pjattaformi li għandhom xi tip ta' ġerarkija qed nitkellem dwar l-informazzjoni li huma tipprovdu ċittadini u konsumaturi. L-istess eh, għal-konsumaturi aħna tkellimna dwar pjattaformi eh, Amerikani u koll qed jgħadmu fuq turizmu, xut minnhom aħna nafuhom kienu mektar meċċeja, per eżempju, bil-lokandi, l-Europa ċirtoqat attenta Eh, teżisti l-kompetizzjoni, rridu nassiguraw li hemm kompetizzjoni, mhux biss pluralizmu, mhux qed nitkellmu dwar pjattaforma waħda, mux qed nitkellem dwar il-pjattaforma li l-Kummissjoni qed tissuġġerixxi sabiex tippreżenta l-Ewropa bħala destinazzjoni għat turisti imma rridu u d-dimajnejna li eh, hemm l-affarijiet li huma mill-quta mill-pluralizmu, l-kompetizzjoni, l kompetitivita Mbagħad it-tieni punt li xtaqt nagħmel jiena hawnhekk illum hemm ħafna prattiki ġodda li qed jiġu introdotti fit-turiżmu u dawn huma sfidi kbar. Pereżempju l-Airbnb, l-Uber, em, pratika kooperattiva u kol eh, fil-industrija ta' turisti ġifiri jem nies li qed jikru l-appartament tagħhom l-individwi u eh, m'għandi xej mhux qed ngħid li għandi xi ħaġa kontrihom minn dawna, imma fl-istess eh, ħin eh, dina ta' sfida u hawnhekk f'dan it-test irid u fuq l-isfidi għax għal-kem il-kreativita iva ġittiġi tiġi espressa irridu aħna nħarsu drittijiet ta' dawk li joffru s-servizzi setturi differenti tal-ekonomija. Dina sfida regolatorja diġa jena kelli l-opportunità li jenqajem dan il-punt fil-komitati u fil turizmu irridu nisqu fuq dan il-punt. Merci, Monsieur Rochefort. E maintenant, je donne la parole pour le groupe de Verts à Monsieur Soltes. Sistem il-ħodor sur sort. Gospa predsedujoča, hvala eh, za besedo. Seveda bi se najprej želel eh, zahvaliti gospe gripini za pripravo mnenja. Svida se silku sistini ma da je. Eh, eh. Grazzi ħafna, jena naqbel mal-fat li eh, Iva, turizmu għas settur importanti ħafna għall-Europa u Iva ħafna tħul li jiġi ġenerat u dan huwa settur, settur li huwa fost liktar kompetittivi anka fl-ekonomija Ewropea imma u koll dan il-settur jinvolvi ħafna iktar setturi li eh, Iva ta' bilħa jikontribuixxu għal dan il-proċess. Nixtieq inżid ħaġa hawnhekk jiena naqbel ma' Sinjura Grappini fuq il-fatt li rridu aħna ninvestu fil-turizmu ħalli bagħati jivolvi ruħu, u rridu aħna u koll inħarsu dawk il-gruppi l-iktar vulnerabli u nishtiq najt għawnek nishtiq u koll nitkellem dwar il-package travel u uh, ftejmiet u lajnuna u rridu aħna fit-turizmu niddefendu koll id-drittijiet tal-konsumaturi li mandomx uh, dawn id-drittijiet jinkisru. U uh, din l-opinjoni iva torbot u koll mal-bqija ta' triologu u vera importanti u kol sabiex u kol nistabilixu il-rapport u r-rwol futur ta' turizmu fl-Europa anka vizavi il-konsumaturi. Grazie ħafna. Issa ixtin kunna fiek emx xaħat mill jabdi, le mux għet nara għalek kan niftaħ il-possibilta uh, dibattitu għal membri differenti surdanti. Grazzi ħafna, President, nishtiq nirringrazzja għal Marija eh, Grappini għal din l-opinjoni dan la bots. U dwar it-tielet attività eh, soċjoekonomiku l-iktar prinċipali fl-Unjoni Ewropea qed nitkellem dwar il-kontribuzzjoni lejn il-GDP u l-postijiet ta' xogħol dan huwa settur li eh, qed ikompli jikber minn kejja ġifieri l-problemi ta' dawn l-aħħar snin għalhekk eh, imma dan l-istituzzjonijiet tagħna jinjoraw dan is-settur u għalhekk importanti li nieħdu ħsieb ħafna iktar minn dan is-settur mhux biss dwar ġifiri l kustjonijiet l investimenti ftit eh, minusil u aħna approvajna ftejm importanti eh, mal-konsil dwar dawn il-paketti għat-turisti imma rridu kol evaluaw din l-attività naħseb li rridu nirbħu kompetizzjoni globali permezz tal-istorja, siti kulturali, l-wirt specialment irridu nifu fuq li eh, nattiraw flussi ġodda ta' persuni fid-dinja u rridu nifukaw fuq l-aspetti digitali li noħar u spazju uniku eh, digitali u hemm wis frammentazzjoni llum il-ġurnata rridu u għastak li rridu nalbuhom. Per eżempju jekk nasbu dwar il-klassifikazzjoni tal-lokandi, differenzi li hemm fl-Ewropa stess eh, ta' din il-klassifika, jiena naħseb li fissu eh, dinji li jiet jistir ħafna iktar kompetittiv għalhekk il-kwalità vera importanti għall-awtoritajiet pubbliċi u rridu jafu l-importanza ta' dan l-element qed nitkellem dwar il-kompetizzjoni hawnhekk ukoll nistgħu nerġgħu nsemmu proposta li l-Kummissjoni Ewropea għamlet eh, resqet is-sena l-oħra dwar il-kwalità u naħseb li hawnhekk Met nitkellmu iva dwar xi ħaġa volontarja ġifieri imma xi ħaġa li tista' tagħti iktar kompetizzjoni lis sistema tagħna ta' per pereżempju. U jiena naħseb li għalhekk f'dan id-dawl kif diġà smajna minn Marija l-aċċess għall-informazzjoni affidabbli aġġornata fuq eh, ġifieri E dan is-servizz vera importanti għat-turisti ħalli bekk nkunu nistgħu distingu bejn il-prodotti differenti kun hemm il-kompetizzjoni u l-konsumatur kun jista' jagħmel għażla intelligenti. Na vera importanti minna naħat għaj se nressaq xi emenda wkoll sabiex nintegraw ħafna iktar dan ir-rapport li ta' opinjoni fuq inizjattiva propja e, vera importanti u kif qedtilkom diġà din huwa settur fost l-iktar importanti fl-ekonomija Grazzi ħafna kollega Dante Elina Betħad. Grazzi ħafna, grazie Maria. Nishtiq nirringrazzjak għal dan id-dokument ferm tajjeb u pozittiv. Meta nħarsu madwarna fl-Unjoni u nieħu gost melek għandna ħafna kultura, ħafna tradizzjonijiet u li għandna bżonn aħna nuru l-dinja għam peress li vera importanti għalina u aħna ekk irridu nimxu u qasam partikolari li inti tkellim dwar huwa vera importanti qed nitkellmu dwar il-kwalità ta' dak li qed nofru aħna kif ukoll il-fiduċja li l-konsumaturi għandhom fil dawn il-wedijiet ta' kwalità. U Hawnhekk aħna rridu nimxu il-qudiem u meta t-netkelmu aħna dwar l-affidibilità roba għadu kif eh, tkellem dwar dan il-punt u l-kwistjoni tal-offerti l-ġodda, l-pjattaformi l-ġodda, per eżempju l-internet u li eh, mux bil-fors eh, dawna jipprovdu il-kwalità fil bavaria fil-Germania, fil bavarja fil ġermanja kienem nar terribli eh, f'dar fejn kienem turisti un-bat wara rajna li laqas eh, din id-dar kella licenzja sabiex eh, tkun lokanda u mitu sitt persuni u dawn huma tip ta' sitwazzjonijiet li rridu nistudjawhom peress li meta e, persuni jibbukjaw xi ħaġa x'imkien irridu jkunu jistaw isserħu fuq il-fat li jett jibbukaw xaħġa ta' kwalità li jkunu fiduċużi bizzejiet li eh, hemm il-miżuri meħtieġa f'postom ta' sigurtà irridu aħna ikollna xi tip ta' diskussjonijiet fuq dan il-punt u l-aħħar punt li xtaqt nagħmel jiena u dwar is-sigurtà tan-nies li jaħdmu fil-qasam. Irridu nassiguraw li dan għajet emmek peress li l-kwalità ta' servizzi ovvjament tisserra ħafna fuq il-mod kif jiġu trattati dawk li provdu s-servizzi. Irridu aħna noqogħdu għassa ta' dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna sinjora Gebhardt, issa nixtieq ngħaddi l-mikrofon l-Adam Sajfer. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Grazie ħafna. Grazie nishti jiena nikontribwix għal dawk li qed jgħidu li t-turizmu huwa sottovalutat fl-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb li dina situazzjoni sitwazzjoni attwali. U hemm numru ta' raġunijiet li għalet najtek Imma denominatur komuni ma sottovalutazzjoni tal-importanza tat-turizmu bħala industrija tistgħu tarawhom dawna fl-istruttura tal-Parlament Ewropew jew inkella l-Kummissjoni. U l-mod kif eh, huma jgħatmu fuq eh, dan is-suġġett dan huwa kopert minn DG għat-trasport u dan qed jurik li l-infrastruttura tat trasport biss eh, bidu lukanda in-nis eh, li jmexxu l-lokandi huma dawk li huma importanti fl-industrija, it-trasport u l-infrastruttura huma l-bidu biss eh, għax huma rappreżentati minn dawk li jmexxu il lukanda Iva, għanna l-valuri, tradizzjonijiet, qed nitkellem dwar valuri kulturali fl-Ewropa u uh, mux biset nitkelmu dwar passatemp, hemm ħafna politiċi li qed jikkonsidraw uh, turizmu bħala passatemp biss huma tiħarsu lejn turizmu pa' taħt il-lenti personali tagħhom. Imma l-industrija tħares lejn affarijiet b'mod differenti hemm ħafna politiċi li huma egoisti fil-mod kif qed jaħarsu lejn dan is-settur għalhekk dan is-settur vera importanti tal-ekonomija, dan is-settur hekk importanti mhux qed jagħtina l-valur miżjud li jista' jagħtina, ġifieri mhux qed jikkontribwixxi kif jista' lil prodott gross domestiku kieku rridu aħna inħarsu lej dan is-settur bħala industrija il-għala it-turizmu il għala it turizmu il għandi jitpoġġa fl-istess għasam trasport, l-edukazzjoni, il-rapport innifsu ma tanx jiffoka fuq dan il-punt ġifiri jemżon li konna dibattitu fuq sustanza nishtiq inqajjem żewġ punti addizzjonali hawnhekk il-problemi il-problemi li mhux qed naħdmu fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi u hawnhekk nixtieq uh, nagħmel referenza turisti bħala konsumaturi. Ovvjament qed ngħixu fi żminijiet ta' inċertezza, l-attakki uh, eh, terroristiċi. Issa forsi wasal iż-żmien għall-Unjoni Ewropea sabiex eh, tressa politika komuni fuq il-protezzjoni u ta' bilħaq is-salvataġġ eh, ta' turisti u ma' fejn huma jekk eh, jisfaw vitmi pereżempju ta' strikes. L-istati membri forsi għandhom politiki individwali mal-Unjoni Ewropea le. Umbat, Punti ieħor dej il- xogħlijiet eh, li mhumiex regolati hemm xi stati membri li ma jirregolawx eh, il- posti ta' xogħol. Il-Polonja iva imma ħafna iktar pajjiżi le. E, eh, u wkoll ħafna aspetti involuti u dan jikkawża ħafna dan l-industrija. Uh, uh, if I may... Grazzi ħafna jek permettu li biex ngħid kemm tej l-ewwel ħaġa jina naqbel li turizmu għandu jiġi konsidrat bħala pilastru tal-ekonomija tagħna u mhux sempliċement vakanzi u nasib għandna nkunu attenti ħafna dwar x'nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew valur miżjud jew x'għandu jsir fuq livell nazzjonali u nasab isur daper inti dak li qed huwa estremament importanti bħala kwistjoni dwar sigurtà u sigurtà. Salvagwardja u sigurtà u l-kontrolli għaddu jiġi implementati imma jnaħseb kwistjoni tal-Istati membri. U mbagħad jiena nixtieq ngħid ukoll ili fuq il-kwistjoni ta' protezzjoni għat-turisti f'pajjiżi terzi aħna fil-fatt kellna fil-mandat preċedenti kellna report dwar dan fuq eh, l-estensjoni ta' protezzjoni konsulari għal ċittadini tagħna Ewropej, anka ċittadini minn stati membri f'pajjiż terz. Imma l-Kunsil kien assolutament kontrarju u l-pozizjoni tal-Parlament kienet waħda favur. Ħafna stati membri għamluha fil-pajjiżi nordiċi eh, jina naqbel ħafna mal-punt tijek u issa nishtina til-kelma l-Sinjura Isabella Del Monte li għaf il-fat il-rapport tal-Komitat ta' Trasport. Grazzi Presidente, Presidente grazzi l-relatriċi u l-membri tal-Komitat li meċċew dan il-dibattitu li għandu xaqsan fuq suġġett da' sekk importanti li kemm il-darba sħaqtu fuqa għax jattilet ekonomija Ewropea. L-spazju għacħar anka għal pari ġenerali u il-linji li għanna nieħdu meta nitkellmu fuq it-turisti għax huwa verament settur wiesa ħafna anka fi smiħtan aħna smajna illi hemm illi jem 140 tip ta' turizmu. Ix fil-dinja niċċa importanti ħafna mhux sempliċement turizmu tal-masses għandna wkoll in niċċeċ tipi speċifiċi ta' turizmu. Imma jina nixtieq nirringrazzja is-Sinjura Relatriċi għas suġġerimenti u għal dan il-pari li tatna l-opinjoni tagħha fuq suġġett li huwa ta' kwalifikazzjoni tal-enerġija jekk għandna ngħaddu għall-agriturizmu li jkun sostenibbli u b'mod responsabbli. Minnaħa tiegħi ċerti punti nixtieq nisħaq fuqhom it-tema tal-kwalità li l-Ewropa diġà tkellmet fuqha, il-fiduċja, il-fiduċja li għandha tiġi motija fuq is-settur turistiku jina nemmen ukoll li nappoġġjaw ċerti kompetenza ta' appoġġ imma kif nappoġġjaw dan is-settur li qed jirreżisti wkoll il-kriżi. Edna fuq kollox li din hija okkupazzjoni tal-SMEs okkupazzjoni tan-nisa anka żgħażagħ. Nixtieq naraq biex ngħid xi ħaġa dwar is-suġġett ta' din il din l-ekonomija speċjali illi illi din tip ta' ekonomija illi it-tieħdet u dwar is-saħħa u l-bżon li nixprunawa din din l ekim sejħa xell ekonomi hija importanti u li nappoġġjawha li naqsmu mill-esperjenza tagħha anke l-ekonomija tagħha biex issir attività indaqsa dik professjonali, allura titkun għall-attività professjonali din ix-sharing economy u dak kollu li sar u naqbel miegħu għax żguri li bħala innovazzjoni ma nistgħux noqogħdu lura imma għad baqa affarijiet nirregolamentaw għal professjoni u nigarantixxu responsabilità tagħha din. Allura, nirringrazzja għal kulħadd u nixtieq ukoll li dik kienet fażi li fija ah, nerġgħu nixprunaw it-turizmu u anka kwistjoni ta' resistenza eh, eh, destinazzjoniet fid-dinja tina opportunità li l-lum li rridu nżommuha fil-futur fej jkun hemm inkrement iktar qoli fin-numru ta' turisti allura rridu naħdmu ħafna b'mod professjonali u intensi biex gwardja dan it-turistu illi huwa daqshekk ta' importanza bħal ekonomija fl-Unjoni Ewropea tagħna. Grazie tante għal Grazie ħafna. Jiena nixtieq nkun naf jekk is-Sinjora Grappini tixtieq tala il-grupp il-dibattitu. Grazie Sinjora President. Jiena nixtieq il-Shadow Rapporters, il-kollegi tana illi tkellmu. Jina kontenta nara illi din opinjoni hija verament e, e, qed tiġbed daqshekk attenzjoni. Nittama li aħna jkollna soluzzjoni Ewropea għal din inħares il-qudiem li se jkolli ma' Rapporters u jina n-nifsi konvinta illi noħorġu b'kompromess tajjeb illi jikkonsidra l-emendi kollha għax kull ħaġa li jintqal illum eh, huwa e, tajjeb rridu nkunu smart b'dil ħaġa u indaħlu l-emendi kollha Mhix kwistjoni ta' loba politika hawnhekk aħna rridu nħarsu leħ lejn il-problema mhux minn perspettiva tal-gruppi politiċi u il-partiti politiċi imma l-interess tal-Ewropa u dil-industrija tat-turizmu għanna bżon eh, metodi ġodda, strumenti ġodda, ġodda biex bekk ikonna iktar tkabbir u iktar impiegi f'da settur industrija li mhix sem kif għadu ħottijor, mhux li inti aħna nfu bisna individwalment immorru nieħdu pjaċir vaganza imma għaw skambin insiru nafu l-kultura ta' wieħed tal-oħrajn ta' xulxin jina kelli, eh, kelli kuntat ma' Rumanija u kelli ti, kelli opportunità biex eh, insir l-esperienzi u l-kulturi ta' ħatti uħra unnek u ħafna ġeji minn pajizi potenzjal trement, enormi. U għana norġu b'rapport li kullħat jista' jappoġġjah nittama li nistaw naslu għallanijiet li aħna poġġejna li nanfusna, rridu nfaslu dar rapport u rridu namlu għad il-ħagġa mill-punt di vista ta' dan il-komitat, mux mill-komitat ta' trasport, aħna din e, e, fil-komitat ta' su intern. U rridu ovvjament nikonsidraw dawk li l-kallima l-oħra għalu, konsumaturi, konsumaturi u rridu natu l-informazzjoni korretta biex biex iċ-ċittadini kollhom iktar fiduċja eh, fl-entitajiet Ewropej. Grazzi li xedu rapporter tal-li wasalna rapport eccellenti u li għad nikkonsidraw l-opinjonijiet ta' kull min tkellem. Għalhekk qiegħda rapport wara kollox, xi kultant aħna noqogħdu ngħaddu ħafna dokument li ma jgħinunix imma di se tkun waħda minnhom. Grazzi, nittama dar rapport jgħinna l-kol biex impoġġu t-turizmu b'dinjiet bid-dinjità li ħaq u dan li ħaqqat l-industrija fid-diskussjoni Ewropea. L-iskadenza hija li għanna skadenza għall-emenda fl-24 ta' ġunju f'nofsinhar. Grazzi għatih nalaq dan id-diskussjoni dwar it-turizmu u issa ngħaddu għall-opinjoni dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet li ħamġu għal vetturi fuq it-triq. Ir-rapporter eh, skont rapporter huwa eh, hija Gravin von Tun und Hoinstein mill-PPE. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer. U lilkom eżis kollegi, jina rċifejt minn għandkom, iżjed minn sittin emenda dwar l-opinjoni, Grazzi għatiħ għal daw kolla. Xuħut minnom jina kuntenta li ħan appoġġja, imma xuħut minnom jina nishtiq niddiskuti flimkien ma'kom, iġifiri daw. Hemm ħafna mendi iktar minn 20 illi jħassru id-delegat ta' poteri l-Kummissjoni. It-tneħħija ta' it-tneħħija ta' setat ma nafx għaliex għandna nirravokawhom, ma wasallix li li kifem fil-dokument u li ddiskutejt ma' l-Kummissjoni li l-Kummissjoni ħat estendi il-mandat minn tagħhom b'xi mod. Kull ma hemm kwistjoni waħda fejn fil-proposta l-Kummissjoni qed titlob delegar iżjed u dandu għandu x'jaqsam ma' l o tnej u l-ek X ifdak li għandu x'jaqsam ma' temperaturi. il riżultat anzi riċerka turi b'moċċar li aħna minna żball billi ma smajniex biżejjed il-konsegwenzi tal-emissjoni NO2 għal kwalità tal-arja, u s-saħħa tagħna. Hemm riċerka ġdida llum u aħna għandna nkunu attenti ħafna liha. Għax konsekwenzi ta' tniġġis u s-saħħa huma verament drammatiċi xi nista' nagħtikom ħafna informazzjoni bil-miktub fuqha. It-tieni hija kwistjoni pjuttost teknika u verament m'għandniex nippolitiġizzawha U għal din ir-raġuni jien nixtieq eh, nappoġġja li l-Kommissjoni tingħata s seta li taġixxi u jiena kontra l-emendi eh, fuq il-Kommissjoni. Hemm ukoll żewġ emendi li eh, jitolbu li biex ma ndaħlux innesan nesan fil-emissjonijiet tal-CO2. Jien hawnhekk favur li titħol din n-nesan fil CO2, nisson niddiskutuha għadin, Hemm ukoll indikaturi dwar gear shifting u, u konsum ta' fuel li jimxu skont dak li qed nipproponu. L-unika differenza hija li dak li qed nipproponu diskutajna l-aħħar laqgħa biex kien hemm tibdil dak għandu x'aqsum mal-parametri tal-konsumaturi ta' meters dwar konsum ta' fuel u indikaturi tal-gear shifting, iċċaqliq tal-gerijiet fil-vetturi. Meters tal-konsum tal fjuwil jistgħu jinbidlu f'din il-leġislazzjoni war il-gear shifting indicators imorru eh, eh, fuq id-direttiva dwar oħra. Allura jekk naqblu dwar dan nista' nipprepara emenda ta' kompromess dwar dan. Xi emendi oħra huma verament tekniċi u jidħlu jew jidħlu fi kwistjonijiet ehm, riservati għall-istati membri allura ħanħallihom barra qed il-kellima aħna ħajkonna laqa ma' shadows fid-disa ta' daċxar. U di tkun l-okkazjoni li jmiss biex niddiskutu l-emendi mbagħad fit-22 u 29 naħseb qed tajt il-kellima u dak li kelli ngħid dwar dan ir-rapport grazzi. Grazzi l-Sinjura rapporter se nagħti il-kelma li shadow għall snd il sinjura Anderson li għandek il-kelma. Grazzi li rapporter dak kien taħtiġa kbira biex nisimgħu l-opinjoni tiegħek fuq qatt ta' kwistjonijiet hemmhekk. Verament u bisħiħ napprovaw u nappoġġjaw kull tentattiv biex intejbu l-kwalità tal-arja u naqsu l-emissjonijiet mill-vetturi fit-triq. Naqblu ma dan. Ah, ovvjament naraħ bħala riskju da kollu, eh, riskju li kull ma jmur qed jiżdied il-periklu kontra s-saħħa tal-pubbliku u daw l-emissjoniet kull ma jmur jizdidu anka fil-konsekwenza tiegħi qed jikber ir-riskju f'ħafna bliet kbar ukoll il-livelli ta' dan l-NOx jinkisru l-livelli minimi mat-tieni ġurnata tas-sena aħna allura nappoġġjaw azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex konna iżjed definizzjoni ta' limiti aċċettabbli għal emissjonijiet li huma tossiċi tal-vetturi fit-triq, allura hemm l-emendi dwar dan u biex nillinjaw aħjar leġislazzjoni Ewropea. Nifhem it-ħassib tiegħek dwar dispożizzjoni dwar l delegati, imma il-punt li qed nippruvaw nagħmlu huwa it-taħlita ta' test li jem Unbat il-numru ta' għatti, disposizjoni ta' għatti delegati, għallura b'mod partikolari l-estensjoni ta' tneħħija kif ukoll għal kwistjoni toħra. Allura iżjeda jew it-tneħħija illi natu għatti delegati, allura jkunu tieq li nitkellmu miegħek iktar fid-dettall biex forsi nsibu soluzzjoni dwar dan. Unbat jien naħseb illi naħseb li kien hemm xi progress tajjeb reġistrat dwar l-opinjoni jimkow, nixtiequ naraw illi l-użu normali it testjari ġifiri jisir fuq l-użu normali tal-vettura. U jina kontenta ħafna li neġan ħares l urad e, leja din u naraw l-emendi tana dwar l-ekim seħa gear shifts u l-fattibil, il-possibil tal namlu din il-mizura e, kontrarju għal miżuri oħra. E, ħagħuħra li aħna xtaqna nqajmu għal aħna jtikon niziet għanna ċertu tħassib dwar l-apport envi. Edin naħdmu mill-qrib ma' rapportez l-oħra u shadows l-oħra fil-komitati l-oħra li huma l-envi u l-komitat dwar il-trasport biex ikollna l-impatt massimu ta' effetti pozittivi dwar dan. Naf li dan huwa rapport tekniku imma huwa wieħed importanti ħafna. U fl-aħħar nixtieq li għandna nitkellmu iżjed fuq il-kwistjoni tal-metanu. Grazzi Signora Andersen u issa li xedow rapper, li xedow rapporter ta' CDR, il-Sur Dalton. Grazzi, Signora President. Min perspettiva ta' regolamentazzjoni aħjar, jina kontent bil numru ta' elementi f'dar regolament illi e, illi li permessi u l-manifatturi tal-karozzi jissiħu ftit mill-pis aħħari, il-responsabilta aħħarija. naħseb ukoll il-proposta li nneħħu il-limiti għall-ignition tal-heavy duty vehicles ukoll hija mosta tajba anka l-emissjoni ta' effetti serra u l-emissjoni tal-NO2. Imma jien naħseb waħda mill-punti prinċipali mill-grupp tagħna tistgħu taraw mill-attajment li jappreżentejna mill-membri tal-grupp tagħna tal-ICR fuq il kwistjoni ta' l-atti ta' implementazzjoni tal-Kommissjoni u l-opinjoni tagħna dwar dan hija di. L-esperjenza fil-passat fl-aħħar mandat u rrid illi jekk trid il-Parlament ikollu ċertu sej f'dawn il-biċċi tal-leġislazzjoni inti għarru trid tagħmel kemm jista' taħdem kemm jista' jkun fuq lat bażiku u dak li qegħdin nimmiraw għalih huwa li bħala parlament u kolleġislaturi meta jkun dawn l-affarijiet kollha fl-atti delegati u ta' implementazzjoni issa jina nifhem ikun li qed nitkellmu fuq affarijiet tekniċi ħafna ma xi wħud minnhom huma politiċi ukoll bħal pereżempju li r-riklassifikazzjoni tal-metanu bħala gas ta' emissjoni illi għandna naqsuh m'għandniex inħalluha fidej fl-atti delegati dej u ta' implementazzjoni. L-istess ħaġa tapplika l-emissjoni tal-NO2 għanna niddiskutu x limitu għandu jkollhom permezz ta' kodeċiżjoni u npoġġu flat bażiku. U inħoss bażikament li dan din it-triq li għandna nieħdu. Jien għandi e, esperjenza fin-negozjat fl-aħħar mandat u nista' ngħidilkom illi verament wara nkunu finalizzajna il-negozjati nirrealizzaw, nindunaw kemm affarijiet inkunu klifna nkunu misjajna u kenna u manna lebda ċans li namlu xej fuqhom. Allura jekk aħna rridu li aħna bħal kolleġislaturi għandna niġu rikonoxxuti, għandna naħdmu ħafna nitfgħu ħafna affarijiet fil fil-att bażiku għavolja hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom pendenti. Grazzi l-Onorevoli Dalton u s-sanadir l-kelma l Shadow għal l-Alden. Grazzi ħafna, Signora President. E, shadow Rapporter kienet għawek fosna waqt il-votazzjoni, pero issa ma diċ għawek. Madana kollu, e, hija parti mill e, kumitat dwar l-Amerika Latina u għalek kella tkun banda oħra. Pero ser naddilkom il-messagġ tagħha u ħankun qed naqra aħna favur illi naqsu l-emissjonijiet għal vetturi bil-bmagna. Din hija sfida li l-kol kemm aħna naqblu magħha u naċċettaw. Dak li ma tistax taċċetta però hija l-ħarsa d-dera legali ta' din il-proposta uh, għalhekk il-Parlament jixtieq jimxi aktar il-qudiem biex uh, naħdmu fuq il-proposta tal-Komissjoni permezz ta' għati delegati jew ta' implementazzjoni hija wkoll eh, hija uh, favur uh, dawn iż-żewġ trialogi, però ma tistax tifhem kif il-Komitat tagħna ser jappoġġa eh, din il-proposta f'dan il-fajl iżda mhux ser jaqbel ma l-bqija hija favur illi din il-parti tat test titneħħa. Skont il-lingwisti legali tagħna Eh, sempliciment, ma nistawx sempliciment inneħu il-kelma delegated acts eh, u, u neliminawa, rridu ninkludu mm, emendi tekniċi fit-test u nifem dak illi għada ma tafx il-Kommissjoni, jiġifieri dak li tixtieq fil-każijiet kollha. Għalhekk hija titlob lil kummissjoni sabiex taħdem mill-ġdid fuq din il-proposta u terġa' tipproponihom il-ġdid u illi l-Kummissjoni tqis l-emendi kollha fil-proposta l-ġdida tagħha. Jekk dan ma jsirx, ma jistax ikollha reazzjoni differenti għal fuq dan it-test. Grazzi. Grazzi ħafna l-Honorable Rochefort. Eh, jiena nista' nkun l-ewwel membru li nitkellem jew hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Fil-fatt il-Kummissjoni tixtieq titkellem mela ngħaddila l-kelma. Just push the button. Bravo. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Uh, Grazzi ħafna, Signora President, l-odwa tajba l-kulħat. ħat tal-Kommissjoni nishtiq nirringrazzja l-kull min ressa uh, l-emendi. Partikolarment nishtiq nirringrazzja l-rapporter ta' dan il-fajl. Nishtiq namel kumment għasir rigward il-delega ta' setat għaliex mandiġ dubju li dawn huma kwistjonijiet tekniċi u il-problema li aħna qed nqisu il-problema tal-kwalità tal aja fl-Ewropa hija kbira ħafna, gravi ħafna u titlob illi nieħdu azzjoni li kunem intervent mill-aktar fis possibbli minnaħa tal-leġislaturi. Jekk il-Kummissjoni ser tħejji proposta u eh, nqisu l-emendi kollha li restaqtulna ser joħdilna wis żmien, u għalek ma nkunux nistgħu naġixxu fil-żmien rapidu bissejjed. Il-banda l-oħra nixtieq ngħid li qed nitolbukom għal atti delegati, fisser illi għal dawk l-atti Parlament Ewropew ser ikollhom ser ikollu bżejjed influenza politika fuq is-sura aħarija ta' din il-proposta u għalhekk kieku jiena ma ninkwitax wisq eh, illi il-seta tal-Parlament ser ikun ser tkun limitata jekk il-proposta tiġi adottata fis-sura attwali tagħha. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni ma nafx jekk eh, ir rapporter tixtieq xtala eh, dan id-dibattitu. Iva, fil-fat aħna ser ikolna possibilità illi niltaqgħu diversi drabi, fid-disa per eżempju, fid-29 kol. Però din il-kwistjoni tal delega ta' setat lill-Kummissjoni. Di ma jfissirx li aħna musser kolna bżet influenza politika, Eh, Pittos kiku jina nifoka fuq il-fat li dinja kwistjoni ta' ħajja jew mewt u s-saħħa tagħna ħafna għal qalbna, jiġifieri jiena nappoġġa l kummissjoni fil kommenti li għadha kif għamlet barra minn hekk nixtieq nirringrazzja kulħadd għal kollaborazzjoni tiegħu, partikolarment li shadows l Kummissjoni Ewropea u lil kulħadd fis-segretarjat eh, partikolarment l konsulenti nirringrazzja l-Lukas Klinjoski, il-konsulent tiegħi u Eh, fil-ħidma tagħna ejja nqisu din il-kwistjoni ta' l-emissjonijiet iżda partikolarment fil-kuntest tas-saħħa għaliex il-riżultati ta' riċerka huma drammatiċi għall aħħar u jiena l li naħdem magħkom fuq dan ir-rapport. Mela rigward timetable għanna konsiderazzjoni tal-emendi nar il-22 u 23 ta' ġunju l-votazzjoni fih imko fil-29 ta' ġunju. Jiġifieri hawnhekk intemmu il-diskussjoni tagħna dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet li niċċsu mill fetturi ta' triq. U issa naddu għal rapport lejn regolamentazzjoni aħjar għassu uniku. Din hija rapport fuq inizjattiva propria u rapporter hija is-Sinjura Van Bosuit. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna, Aziz kollegi. Fil-fat, f'April li għadda jiena prezentajt eh, dokument ta' ħidma dwar regolamentazzjoni aħjar. U għalhekk jiena lum kuntent tal qed niprezentalkom eh, il-verżjoni ta' dan il-labbozz ta' rapport. Nixtieq nirringrazzja l Shadows kollha Eh, għal ħidma tagħhom u tal-li jippruvaw jikkonsidraw dak kollu li jiena proponejt. Jiena personalment kont nipreferi kieku kien hemm aktar punti riflessi f'dan f'dan il-dokument. Però ma kienx hemm din il-possibilità għalhekk ser jkollna nisottometu ċerta emendi. Il-lan prinċipali tar-rapport huwa li jkun hemm leġizlazzjoni aktar trasparenti u konsistenti biex ikun hemm iktar kontinuità u anka biex niġġeneraw aktar tkabbir, nistimulaw l-ekonomija u uh, mhux inkomplu nitfaqwa lura. Din hija xi ħaġa li l-kol kemm aħna rridu nżommu f'moħħna, rridu Ewropa li tistimola u mhux li toħroq frustrazzjoni. Il-fattur ta' stimolu importanti u naħseb illi il- Kummissjoni l-Parlament u l-Kunsill għandhom ruol importanti xilabu. Iżda hemm ukoll il-Parlamenti il Nazzjonali u Reġjonali li jridu jkunu involuti, partikolarment qed nqis il-fatt illi għandna ftit żmien biex inqisu l-proposta tal-Kummissjoni dwar jekk din mm, iżomx mal-prinċipju tas sussidjarjetà. Forsi għal dan l-att jista' jkollna xi ftit ta' aktar żmien. Barra minn hekk jista' jkollna proċedura ta' red card biex anke jkollna l-possibilità li nirrifjutaw il-proposta tal-Kummissjoni jekk ma jkunx um, rispett tal-prinċipju tas sussidjarjetà uh, Xi għodot prattiċi li ġew suġġeriti sabiex niksbu regolamentazzjoni aħjar issemmew. Tkellimna ħafna dwar illi eh, il-kwistjoni li tkellem ħafna dwara il-Komissarju Timmermans. Huwa importanti illi il-valutazzjoni ta' l-impatt titqis bħala xi ħaġa li tista' ssir ġurnata kontinwament. Irid ikun hemm proċess illi jippermetti il-bidla u ma jkunx hemm burokrazija. Irid ikun hemm ukoll input Eh, xentifiku. Il-parir ta' xentisti huwa partikolarment importanti, jew tal-esperti huwa partikolarment importanti. U meta nagħmlu valutazzjoni ta' dan id-dokument għandu jkun hemm board eh, ta' skrutinju li kollu rappresentanti tliet istituzzjonijiet, kunsil parlament, kommissjoni u anka li jkun hemm esperti indipendenti parti minn dan il-board Dan il-abbozz ta' rapport jisħaq fuq proċedura għal konsulenza ma' partijiet interessati u importanti illi inqisu nikkonsidraw l-opinjoni ta' l-akbar numru possibbli ta' partijiet interessanti, interessati u għalhekk huwa importanti illi huma jkun jistgħu jsemmaw leħinhom. Naħseb ukoll illi ir-rapporti il Eh, iridu jiġu prezentati fil-fora tal-partijiet interessati u anka forsi b'mod elettroniku. Hemm ukoll ċerta problemi ta' implementazzjoni ta' ċerta regoli li hawnhekk qed inqisu f'dan ir-rapport. U xi stati membri sfortunatament ma jikoperawx tajjeb ħafna fil-fatt fost dawn l-istati membri hemm il pajjiżi stess il-Belġu. il belġu huwa x-xogħol tal-Kummissjoni li jagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni u jisolvi problemi meta dawn jinqalaw. U naħseb illi il-Kummissjoni tassew trid tagħmel l-almu tagħha permezz forsi ta' notifika bikrija u kol, sistema ta' notifika bikrija biex nindirizzaw il-problemi mill-aktar fis possibli. Saħan sitran basru minn qabel. Attualment, hemm stati membri li ma jimplementawx ir-regoli kif suppost dan irrit jiġi meqjus. Barra minn hekk nixtieq l-attenzjoni partikolarment għal dak il-tip ta' ksur illi huma l-aktar ta' importanza ekonomika. Fl-aħħar nixtieq uh, eh, nejt ukoll illi dan ir-rapport jisħa fuq il-proċess regolatorju u anka fuq il-reviżjoni tal-istess regoli. Naħseb illi l leġizzazzjoni kollha trid tiġi reveduta biex naraw jekk ix tassew qed tikkontribwixi biex laħaq lan illi għalija ġiet infassla inizjalment. Għaliex spiss il-spejjeż akkumulattivi tal-leġislazzjoni kollha li għandna tfisser li kun hemm spejjeż fiż ikbar għal kumpaniju l-aktar żgħar u dan ifixkel is-suq intern. Dawk huma l-punti prinċipali f'dan ir-rapport. Ovvjament jiena lesta li nisma' minn għandkom anka permezz ta' tressiq tal-emendi, ma nafx meti li skadenza, però m'għandix dubju li s-segretarjat jista' jgħinni. Ma nafx jekkux l-10. Lax, id-distanz, id-disa ta' ġurnju. Grazzi ħafna l sinjura rapporter issa eh, jina ser imbiddel il-responsabilità tiegħi biex ngħidlek u ser inservi bħala l-kellima għal l-PPE. Eh, Sinjura Bossuint, jina naħseb li rapport tijak huwa waħed tajjeb tassew jilħaq il-mira ta' regolamentazzjoni aħjar u iġib valur mizjut lill-regolamentazzjoni aħjar. Inti semmejt l sur Timmermans u li u li rridu eh, naġixxu l-aktar fuq l-affarijiet l-iktar importanti u naqsu l-isforz tagħna għal dik li hija għal dak li huma affarijiet żgħar. Din hija kwistjoni li torbot mhux ma tnaqis tad-demokrazija, iżda ma tnaqqis tal-burokrazija. U importanti ħafna illi nippruvaw nagħmlu leġiżlazzjoni tagħna li hija dejjem kompromess aktar possibbli li qed jimplementa ħaf realtà għaliex xi drabi il-kompromess il kompromess li nilħu li jew li naslu għalihom ikun tassew diffiċli li wieħed jimplementahom fil-prattika. Forsi jiena mhux qed mhux qed inqis il-rapport Schwab u anka l-eżerċizzju tarifit mħejji mm, rapport dwar l-eżerċizzju tarifit mħejji mill-imkom. Barra minna kina ma naħsibx illi il-Kunsil u il-Parlament għandhom jamlu veto. Bil-kontra, aħna rridu naħdmu fl-imkien forsi għadna ma fimniex illi il-Trattat tal-Lisbona qed jagħti aktar seta lill parlamenti nazzjonali. U bħalma mm, edna f'xi rapporti, però nistgħu insaħħu dan l-aspett illi jkollna puntu dialogu, dialogu ex ante. U li nivolvu l-parlamenti nazzjonali. Kif ippruvajna namlu Eh, f'dawn l-axħar xur, eh, xi drabi ma jiġux fostna xi raġunijiet eh, diversi, però huwa importanti li nkomplu nagħmlu dan għaliex irridu wkoll inqisu l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Irridu nipparteċipaw irridu nippermettu li dawn il-parlamenti nazzjonali jaġixxu skont is-seta' ta' li tatio li jatjom il-trattat tal-Lisbona. Barra minn hekk l-aspett ta' digitalizzazzjoni wkoll huwa wieħed importanti. Il-leġislazzjoni tagħna trid tkun waħda illi hija tajba l-ġejjini tagħna, ma ninsewx li revoluzzjoni diġitali taġġel ħafna aktar mill-politika. Naf li dinija il-linja tal-ICR, aħna dejjem ngħidu li rridu aktar, nkunu aktar kompetittivi, pero naħseb li rridu nisħu u kol fuq l-interess tal-konsumaturi u ta' ċittadini tagħna, però forsi din hija kwistjoni ta', eh, ta natura lingwistika. U anka rigward il-living document, uh, sakemm niżguraw illi dan mhux ser jinkludi wis uh, iktar fażijiet u passi illi jagħmlu l-affarijiet aktar komplikati għalli xaħna qed nitkellmu fuq regolamentazzjoni aħjar, jiġifieri rridu proċess leġislattiv aktar effiċenti. Dwar paragrafu 10 illi kun hemm istituzzjoni illi tagħmel imblok tal-proċess leġislattiv. Jiena ma tantx favur dan għaliex ma naħsibx illi għandna indajfu is-setat tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għanna intejbu il-mod kif naħdmu aħna, iżda mhux li eh, innaqsu s-setat u natu dawn is-setat li ċerta korpi illi m'għandhomx bażi legali bħalma għandna aħna istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. L-implementazzjoni hija aspett pożittiv ħafna naħseb li għandna namlu referenza wkoll għal li ju swips il-wide screening il-white screening tal-websites. Kien tassew diffiċli ħafna li nagħmlu monitoraġġ ta' dan kollu. U jina wkoll eh, favur ħafna il-Solvit Plus għaliex dan huwa tassew, din hija tassew biċċa qodda tajba għal ċittadini tagħna biex jaraw li qed jifmu suppost il leġizlazzjoni marbuta ma' suqniku digitali. diġitali. U anka il iza tnejn Dawn huma kollha għodot li jgħinu l-ċittadini tagħna sabiex jikkomunikaw b'mod diġitali u jkunu jistgħu jiffaċilitaw il- il- biex nisqu fuq drittijiet tagħhom. Hemm ukoll kwistjoni tal-ADR u l-ODR. Dawn huma kollha mezzi kif iċ-ċittadini tagħna jevitaw li qogħdu jidħlu fil-rati u jista' jkun u jista' tkun xi ħaġa utli illi naġlu l-implementazzjoni tagħhom it-tnejn. Issa rigward it-trasposizzjoni, naħseb hawnhekk il-problema hija illi leġislaturi jagħmlu di trasposizzjoni, però mbagħad hija kwistjoni ta' kif issir l-implementazzjoni. U illi wieħed jagħmel kejl ta' din it-trasposizzjoni hija diffiċli ħafna. Għalhekk huwa importanti li nesqu fuq l-indikaturi u kif inkejlu uh, dan. U għalhekk għandna l-semestru Ewropew, l-European Semester, u rridu nisqu sabiex nużawh Bat għandi xie mistoqsijiet sar, mhux daqshekk importanti, rigward per eżempju meta tgħid possible benefits of the single market to be completely felt, fully felt. Uh, dan għal min qed ngħidu hekk. Semmejt ukoll il-sistema il eh, ta' um, ta' avvertiment bikri, forsi tista' telabora fuq dan l-aspett. Mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' li rridu neliminaw l-standards doppi. Naħseb illi illi nirrikorru għal proċedimenti interim tal-qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tista' tkun possibilità kif innaqsu il-tul tal-proċedimenti għal ksur. Uh, Skużawni qed nitkellem daqsek fit-tul. Però nixtieq ngħid ukoll illi jista' jkun illi hemm bżonn li ndaħlu t-test tal-SMEs u tal-e-commerce għaliex dawn ser ikunu utli biex nevitaw eh, ħafna uh, gold plating u interpretazzjoni ta' żiena. Fuq l-adozzjoni ta' sunset clause naqbel illi dan huwa prinċipju importanti, però ma nistawx illi dan il-prinċipju nużawh fl-astrat, irid ikun użat ma xi ħaġa reali għaliex inkella e, inkunu ikunu qed neliminaw xi ħaġa iżda ma jkunx hemm xi sostitwija u m'għandux ikollna lakuni ta' dan it-tip. U bat eh, nixtieq ngħid illi jiena lesta li nikkopera ma'kom miegħek ma' shadow rapporters oħrajn u naħseb illi dan ir-rapport tassew wasal fin fwaqtu minħabba l-eżerċizzju ta' rifet li qed tagħmel kummissjoni. Issa, nagħti l-kelma lix-shadow tal-SND is-sur l-onorevoli Shadow Morse. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja l-rapporter dan l-abbozz ta' rapport huwa bla dubju aħjar mill dokumenta ta' ħidma li ġie mressa inizjalment u jiena kunta ħafna li qed nara li ħafna mill-miri li aħna kellna ħafna mill- eh, punti l għajimna aħna ġew ikkonsidrati, però għandu kummenti speċifiċi wkoll. L-ewwel, ma naħsibx illi għaw min ma jaqbilx illi hemm bżonn illi ntejbu leġizlazzjoni teħdan il-suq uniku fil-qasam ta' suq uniku. Pero, nasib kullħat jaħseb jaqbel illi regolamentazzjoni aħjar ma tfissirx li ma jkunx hemm regolamentazzjoni jew li ma namilx ma eh, ma nbidlux l-affarijiet. Issa, rigward il-prinċipju ta' sussidjarjetà u il ta' red card. Jina naqbel eh, ma artiklu 5 Pero naħseb li hemm bżonn nestendu l-iskadenzi għal parlamenti nazzjonali biex mhux joħorġu red cards iżda joħorġu yellow cards. Eh, mill-esperjenza tagħna l-iskadenzi huma osra wisq jekk il-parlamenti nazzjonali jkunu jridu jagħmlu xi oġġezzjonijiet. Però ma naħsibx li biex nintroduċu dawn ir-red cards hemm bżonn li jkun hemm bidliet fit-trattat għaliex il-trattat tal-Lisbona jiġifieri. Issa, rigward il-punt seba' huwa minnu illi il-leġiżlazzjoni fetan is-suq uniku trid tinkludi il-kompetittività. Però irridu ngħidu wkoll illi rridu nħarsu l-konsumaturi u anka il-ħaddiema il tagħna. Dinja xaġal ħan insisti fuqha. Mbagħad fuq disa il-lekkim sejjaħ living document Iva u għaminnu li mandux ikollna dokument ta' dan it-tip, pero bħalma qalet l-Honorable Bilt, dan it-tip ta' dokument ma jfissirx illi nistaw nestendu il-proċess leġislattiv. Għalix dan diġawa twil wis, jġviri jek kollok dokument illi kollok bżon toqgħod tivverifikaħ kull darba jfisser li l-proċess leġislattiv ser jiġi mtawal iktar milli nixtiequ. U uh, forsi hemm ċerta partijiet illi nistgħu ntejbuhom anke permezz tal-analiżi. Nistgħu mbagħad hemm ukoll l-idea tal li jkun hemm korp li kontrolla l-affarijiet. Jina ma tantx naqbel miegħu huwa minnu li rridu nqisu l-konsegwenza tal-leġislazzjoni tagħna, però m'għandux ikun hemm xi ħadd li mhuwiex politikant li jrid iwaqqaf il-leġislazzjoni. Dan il-prinċipju ma nistax nifmu għalhekk ma nistax naqba naqbel mal-idea ta' dan il-korp indipendenti. Fuq eh, il-punt 11, il-proċess ta' smieħ. Jekk namlu dan il-proċess minar man taw, jek, jek namlu dan minar man tawlu il-proċess tajjeb. Pero, meta nitkellmu dwar persuni indipendenti, ma kux qed nittrattaw dokument politiku, iżda aktar dwar il-konsegwenzi u l-fattibilità. Barra minn hekk nifhem ukoll illi hawnhekk qed nittrattaw mhux biss l-esperti indipendenti, qed nitkellem fuq kulħadd anka kumpaniji, l-SMEs, l-NGOs u l-persuni individuali. Kif qed ngħidu fil-dokument ta' ħidma. Mbagħad artiklu 18 il-gold plating. Meta nipproduċu leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea rridu nkunu konxi mill-fatt illi stati membri li jixtiequ jżidu ma' din leġislazzjoni jistgħu jagħmlu dan, ma nix nwaqfuhom li jagħmlu dan, Però naħseb li għanna ngħidu illi jekk ikollok direttiva tal-Unjoni Ewropea li trid tiġi trasposta fil-leġislazzjoni nazzjonali u il-Parlament Nazzjonali kun jixtieq iżid xi ħaġa magħha, naħseb hemm bżonn illi nispeċifikaw illi din hija leġislazzjoni preparata kif imħejja mill-Unjoni Ewropea u din hija dak li sibna magħha aħna fuq livell nazzjonali. Ma naħsibx li hemm iktarx nista' ngħid forsi hemm xi elementi illi nistgħu nittrattawhom, però nista' nagħmel dan waqt il-laqgħa tax-shadow rapporters. M'għandix dubju li nistgħu nsibu xi soluzzjonijiet aħjar biex ikollna proċess leġislattiv aħjar mingħajr ma nagħmlu ħsara lil ħadd, partikolarment lil konsumaturi u l-ħaddiema. Very much, Chris. Grazzi ħafna, Krister. Li Krister, il-shadow għal-alder. Grazzi ħafna eh, l-shadow għal eh, dan la bozz vera kostruttiv. Kif eh, mela intqal fid dibattitu inizjali ta' april naqbel jena u hemm ħafna elementi importanti specialment il-paragrafi fuq il-valutazzjoni ta' impatt, il-proċess ta' konsultazzjoni kif ukoll l-implementazzjoni. Dawn huma oqsma li jeħtieġu attenzjoni speċjali jekk nixtiequ aħna intejbu il-funzjonament ta' kif jaħdem ir-regolament ta' suq uniku u nirrikonoxxi l-importanza ta' suq uniku għall ħolqien tal-impjegi u tkabbi u għalek eh, fl-opinjoni għaj eh, għanna priorita bħalissa din il-priorità hija dwar il-kompetitività Ewropea ġifieri qed nieħu gost eh, li dan huwa indikat fl-abbozz. Kif intqal dan huwa rapport tajjeb imma se nagħmel xi proposti U per eżempju nixtieq niddefinixxi l-idea ta' forum tal-partit interessati għal kif issema fej paragrafu 14 u l-istess ideja tinstab fil-proposta tal-Kummissarju Timmermans għal pjattaforma u jiena naħseb li dan jkun ta' benefiċċju sabiex nelaboraw ukoll fuq eh, lan ta' dan il-forum. U ħagħa ħna nishtiq niproponi l-ideja li eh, ikonna dati fissi ta' implementazzjoni, la bozzi semmi problemi prattiċi ta' implementazzjoni kif ukoll żewġ dati annwali fissi li ħajkunu vera importanti sabiex naċertaw il-proċess ta' implementazzjoni fl-istati membri bi xi proposti. Jena napprezza il-fokus fuq il-gold plating li għanna fil-rapport u nemmen li nisħu fuq il-prinċipju ta' sussidarietà, vera prinċipju tajjeb u nixtieq nirringrazzja rapporter u kol għal dan l vera eccellenti u jiena vera ħerqana u kol għad diskussjonijiet futuri ma'kom fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna ula u peress li mhumiex preżenti ix-shadows eh, nixtieq niftaħ id-dibattitu għall-membri hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem jekk le nagħlqu d-dibattitu. Grazzi ħafna xtaqt nirringrazzja lil kulħadd eh, għall kummenti tagħhom se nistennew aħna għad-disa ta' Ġunju l-skadenza ta' mendi unbat eh, se naħorġu eh, se nipjanaw l-ewwel laqa ma' shadows. U vera eh, jena kontenta għal dan l-appoċ. għassi li rapporter l skeda ta' żmien minn konsiderazzjoni ta' ammendi 29 ta' ġunju konsiderazzjoni ta' mendi ta' kompromess 15 ta' lulju u l-vot li sejf Wimko fis 16 ta' lulju. Grazzi ħafna. U issa nixtieq li naddu għal l-opinjoni fuq l-estazzjoni possibbli tal-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika tal-Unjoni Ewropea għal prodotti mhux agrikoli. Qed nitkellem jiena dar dwar rapport fuq inizjattiva propja il- il-kumitat il-prinċipali u għal-kumitat ġuri u il-rapporter Nikola Dan Danti imma il-rapporter tal-ġuri eh, u Nikola u kol u għetnara li jinti ijat għawnek Nikola nadilek il-mikrofonu grazzi ħafna President nishtiq nibda billi nirringrazzja l-kollegi kolla li prezentaw il-lemendi jena naħseb li ħafna minnom Iva dawna se jipermettu titip eh, tar-rapport u eh, nishtiq eh, nirringrazzjakom għax jiena naħseb li b'dawn l-emendi ħajirna xilna noħarġu bi rapport, rapport li se jitressa l-kollega birġi tal-Komitat Ġuri u dana u koll ħaj permettilna nofru sistema ta' protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika għal prodotti mux agrikoli prodotti li huma importanti sabiex nelbu l-fermentazzjoni li fis-suq Ewropa. Jiena ħa nipprova niġbet eh, mill-emendi kollha li siru u fil-ġanet li ġejjin ħa nippruvaw aħna imres u emendi ta' kompromess li ħa jinkludu um, il-punti kollha mill-emendi kollha li tress u ġifiri niprufa u aħna ninkludu l-kontenut kemm nistaw minn dawn l-emendi ma nixtieq nixtieq nisa fuq eh, xi punti u fuq xi emendi u eh, li għanna bżonn niċċaraw u eh, b'mod partikolari nixtieq nibda mill-emenda tal-kollega Pospisil tal-PPE eh, kif ukoll il-kollega Deong ix-Shadow tal gue fejn jitkellmu fuq il-fatt li din is-sistema trid tkun sistema volontarja nixtieq jiena niċċara mill-bidu minn issa stess qed nitkellmu dwar sistema volontarja ġifieri ħadd huwa obbligat li jażel indikazzjoni ġeografika minn flok ma jkun hemm talba minn naħa ta' ċezzjoni ta' bdiewa kif fem għal prodotti agrikoli, jiġifieri l-indikazzjoni ġeografika tiġi mitluba mill-konsorzjums jew inkel la flimkien ma' istituzzjonijiet lokali għax qed nitkellmu dwar rikonoxximent li eh, dana jisa eh, fuq eh, territorju dana ma jistax ikun obbligatorju ma trid tkun volontarja fuq iġifiri dawk is-suġġetti li dawna jitolbu il-protezzjoni tal-prodott u dana mhux ħaj limita xejn il-fatt li se jkun hemm soġġetti oħrajn li eventwalment jistgħu jipproduċu indipendentament, ġifieri minn rikonoxximent tal- denominazzjoni għalhekk eh, jidirli li il-liġi fuq il-prodotti agrikoli u eżempju tajjeb u dan qed jiċċara dan l-element u eh, dan qed ngħidu wkoll il-kollega Pospisil u eh, mhux qed nitkellmu dwar ċertifikazzjoni obbligatorju imma qed nitkellmu dwar opportunità żejda li aħna eh, nixtiequ nagħtu lil produtturi u dan huwa prodott Eh, li jridu nevalwaħu ukoll. Fuq kwistjonijiet oħra fuq eh, il-maġranza tal-emendi jiena vera kontent u dan ħaj kontribuixxu wkoll eh, sabiex iva nżidu element pozittiv nixtieq nisħaq fuq xi emendi speċjalment mill-kollega Dalton u memx effetti pozittivi fuq din is-sistema sempliċi u effiċenti għalhekk li nixtieq nagħmel ngħid li jiena naħseb li din is-sistema li ħatejn speċjalment l-ekonomiji differenti fejn hemm prodotti ta' kwalità għolja u jiena naħseb li minn minn dawn l-emendi se jiġu aċċettati minna ħatija pala rapporter u nishtiq najtu li l-amending tal-kollega Dalton u il-kollega Trebezius li qed jitolbu għall-analiżi addizzjonali spejjeż benefiċċji. Iva, meta se jkollna l-proposta leġislativa din l-analiżi ħassir ma nixtieq infakkarkom li din il-proposta mhix proposta bi twila, imma sa iva, saru ħafna studi, analizi u l-konsultazzjoni kienet pubblika u kol. U eh, kienem mija 36 eh, kontribuzzjonijiet u 29 u kol mir-Renju Unit stess, 28 minn Franza u 18 eh, mill-Italja. U 17 mill-Italja. U U għalek il-maġġoranza għallu li din il-proposta jikonsidrawa bħala vera pozittiva u uh, Iva sen komplu nitlu fiktar dettal u dan ħaj jisir u kol u għet nittamaw li ħajkonna proposta leġislativa u e, ċifri kollha tgħidulna b'mod aġġuttiv eh, u l-konsultazzjonijiet eh, u qed jgħidu hekk li dinja proposta li eh, il dawk involuti vera qed jilqgħu din l-idea u biex nagħla ġifieri dwar l-aħħar emenda tal-kollega Trebelsius ġifieri li jkun hemm limitazzjoni ta' din is-sistema iva aħna minflok permezz ta' din il-proposta aħna nixtiequ iva nresqu proposta li tagħti iktar garanzi lill produtturi u għalek waċar li dawn l-emendi mux xajkunu accettati minna ħatijaj. Dwar il-bqija jena naħseb li fil-ġranet li ġejjin laqaw dawn l-emendi u hemm emendi ta' kompromess ukoll involuti jena tlabt li shadows sabiex niltaqgħu eh, fi Brussell u ħan ippruvaw nivolvu l amendi kollha kemm huwa possibbli u mbagħad il votat 20 ta' Ġunju għan votaw fuq il-parir u mbagħad naddu irridni li l-Virginis li tipprova mbagħad tmexxi eh, din l-opinjoni fil-Kumitat Ġuri. Grazzi ħafna lil rapporter issa nixtieq nagħdi l-mikrofonu li jiri Pospisil eh, li huwa shadow Grazzi, grazzi ħafna Signora President. Nishti uh, Iva namel xi punti hawnhekk ix-xogħol tar-rapporter kien wieħed eċċellenti mhux biss formalità. Pala ix-shadow għal PPE naqbel ma kollox. Ma naħsibx li rridu aħna nistudjaw xi uh, aspetti legali speċjali rridu aħna inħarsu lejn kif eh, il- eh, protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika taħdem għal prodotti kemm agrikoli kif ukoll mhux agrikoli rridu nastudjaw l-affarijiet u ir-rapporter ukoll saħaq fuq dan il-punt jiena ressaqt emendi fuq in-natura volontarja jena naħseb li eh, kienet xi ħaġa ovvja ma xaqt nisħaq fuq dan il-punt li deċiżjoni volontarja ta' min jifmanifattura fuq livell nazzjonali neddeċidu li nirreġistraw indikazzjoni ġeografika u deċiżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali mbagħad tkun reċiżrata fuq livell Ewropew. Għalhekk jiena favur li jinwessaw ir-Reġistru Ewropew fejn il-prodotti agrikoli huma reġistrati sabiex ninkludu il-prodotti agrikoli u mhux agrikoli. Eh, dan huwa l-approċċ tar-rapporter u jiena se nkun favur l-opinjoni tar-rapporter. L-ideja hija li nwessaw il-prinċipju ta' indikazzjoni ġeografika mill-prodotti agrikoli għal dawk li mhumiex agrikoli. Ma naħsibx li għandna bżonn noħol u xi infrastruttura legali ġdida hawnhekk u uh, opinjonijiet vera simili eh, ġifiri ma' rapporter u għedin vera rip il-leġislazzjoni Saraf fel għal eh, lalde Uh, Grazzi ħafna u nixtieq eh, nifraħ lil Nikola peress li eh, huwa għamel xogħol vera eċċellenti u dina viżjoni prammatika, prattika u eh, rridu nkunu imma ambizzjużi wkoll dwar dak li rridu namlu u jiena għamilt suġġeriment ukoll tal-emendi jiena naħseb li Nikola se jkun jista' jinkludihom fit-test tiegħu u xi kummenti wkoll li nixtieq nagħmel fil-qosor iva. Im, frammentazzjoni fl-Unjoni Ewropea bħalissa f'dan il-qasam għalhekk irridu nkunu prammatiċi imma fl-istess ħin is-sistema is-sistema eh, tal- l-indikazzjoni eh, ġeografika, l-indikazzjoni ġeografika ċi tkun xi ħaġa rikonoxxuta ċi tkun l-istess ukoll fil-postijiet ta' oriġini fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U iva din ħaġa se tisħaq fuq il-kwalità. U l-Unjoni Ewropea bħalissa trid tippromovi il-kwalità kull darba li nipromuovu xi u eh, dina diskrizzjoni l-istess għal prodotti agrikoli u mhux agrikoli ġifiri jena nittama li ħajkunu nistaw aħna nirrelokaw xi industrija x'għandna bżonn naħtieġu li nagħmlu hekk m'għandniex aħna nħarsu lejna dana pala protezzjonizmu jew li qed nagħmluh biss eh, minħabba l-fatt li l-Ewropej qed jiklu li speċjalijiet tal-oħrajn qed nitkellmu wkoll dwar dawk l-istati li mhumiex stati membri u dan jippermetti lill produtturi Ewropej li jkunu jaħdmu jistgħu jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea jkollhom opportunitajiet ġodda bażi eh, ta' dawn limitazzjonijiet eh, dirġa u jkun hemm ukoll kwistjonijiet tal-esportazzjoni. U mbagħad ftit iktar punti il-negozji iż-żar li huma ovvjament unittama nittama li ħajkunu jista' jibbenefikaw ħafna ġala darba il-Komissjoni eh, għandha din idea li ċessa eh, proposta maħna naħdmu negozji żgħar. U għalhekk eh, dan m'għandix tkun xi ħaġa li iżid mal-formalitajiet kollha u hemm ħafna iktar burokrazija rridu nkun ħaġa trid tkun armonizzata ma sempliċi. Ma inti tkellim dwar dan il-punt fil-preżentazzjoni li għamil stit minuti ilu, jiena naħseb li l-gruppi tal-produtturi, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet konsolari, l-awtoritajiet lokali wkoll dawna jridu jkunu jistgħu japplikaw għall-indikazzjoni ġeografika għall prodotti agrikoli Eh, ħafna organizzazzjonijiet li għandhom ikunu jistgħu jagħmlu hekk. Ħaġa oħra meta nitlu wkoll f'dawn id-dettalji dejjem għandna bżonn li l-informazzjoni tal-konsumaturi tiġi konsidrata l-konsumaturi rridu jkunu jafu dwar dawn l-oriġni eh, ġeografiċi. Illum eh, naqra kol taħwit bejn trademarks kif ukoll deskrizzjonijiet, eh, deskrizzjonijiet tal-indikazzjonijiet u dan ukoll japplika għal xi prodotti Italjani. U l-idea inizjali ġeja mill-Italja ġifieri rridu nkunu nodu attenti tal-informazzjoni li ħanatu lil konsumaturi ħalli bekk nirrikonoxxu li qed nitkellmu dwar deskrizzjoni ġeografika hemm għandu valur eh, iva kummerċali imma mhux trademark Grazzi ħafna Nikola, darboħra. U eh, jena lest eh, li nejnek ħafna sabiex naħdmu fl-imkien fuq l-emendi ta' kompromess. Grazzi ħafna, grazzi ħoħbeħ. Virginie Rogier, Signora President, l-ewwel u qabel kollox eh, bħala ir-rapporter fil-Kumitat Libe bħala e, rapporter nixtieq nirringrazzja nikala għal kooperazzjoni kif ukoll għal involviment tiegħu eċċellenti mill bidunettu u naħseb li e, dawn l-aspetti pożittivi ħajjimxu ma nasa kemm niġu biex nivvotaw nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha u daw kollha li qed jappoġġaw din l-inizjattiva. Aħna naqblu mal-fat li uh, qed eh, naġġornaw eh, dawn l-affarijiet tajjeb ħafna l-intraċċar u dinja għodda importanti għall-iżvilupp ekonomiku u l-kompetitività. Grazzi Nikola. Speċi grazzi ħafna għal din id-distinzjoni u kol sabiex eh, nifsakru li dina trid tkun xi ħaġa volontarja nitkellmu dwar oda li trid tgħin in-negozji tagħna żgħar u eh, li aħna rridu ngħinihom sa biex bija aħjar dak li jipproduċu u minkien mal deskrizzjonijiet agrikoli ġifiri nieħdu minn dak ukoll u dwar dan ir-rikonoxximent tal-kwalità ir-rabta mal-oriġini ġeografika xi ħaġa vera importanti sabiex u kol naħdmu eh, favur il-prodotti agrikoli u għet nittamaw li l-istess jista' bi prodotti mhux agrikoli. Issa, meta nitkellmu dwar riċerka u il-fatti eh, nixtieq nirripet l-attenzjoni tagħkom lejn ix-xogħol eċċellenti tal-Kummissjoni Studju li sar fl-2013 studju li jitkellem dwar xi possibiltajiet u hemm xi rekomendazzjonijiet u eh, dan huwa ejjun vera importanti ta' eh, informazzjoni. U hemm kien hemm kontribuzzjoni ukoll u rridu noqdu attenti għal partijiet interessati u l beneficiari eh, rridu aħna nismawhom rridu jgħidu u bid-dispjaċir enormi fi Franza għadna ma applikajniex dan imma iva xi kultant. Franza iva eh, tajt il-kellima eh, fil-fatt skuża ruħa ħadet azzjoni ma tnistennew ħafna iktar u Fil-fema tijaj, il-soluzzjoni għal dawn il-problemi tinstaff fuq livell Ewropew għax l-armonizzazzjoni Ewropea tiffoka fuq simplifikazzjoni l-protezzjoni aħjar fl-Ewropa formalità mhux 28 formalità niskelmu dwar simplifikazzjoni għan negozji speċjalment in-negozji iż-żgħar għalek emmek u kol et nżaw aħna l-esperienza, nġru l-esperienza mill-agrikultura, u l-koeżistenza mal-trademark kif diġa issemma xaħat u eh, din il-ħagġa tista' tkun vera utli. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet tagħkom, nixtieq nirringrazzja speċjalment il-Nikola għal kooperazzjoni eċċellenti. Grazzi u issa nagħti l-kelma nerġa' nagħti l-kelma nirringrazzja l Valeri u nixtieq issa nagħti l-kelma il-rappreżentant tal-Kummissjoni. Tuħod kelma? All right. Iva, grazzi ħafna. Ifem, edin aħna unek bħala tim insegwu suġġett biex insegu dan mill-qosor ħafna ma rridx nitkellem fit-tul, ħafna grazzi lilkom il-koll ta' daw l-opinjonijiet kollha u ovvjament ir-rapporter għal dan il-biċċa din il-biċċa xogħda sekk importanti ħafna minnkom tkallimtu fuq il semmejtu ħafna mill-fatturi ta' suġġett li hija għodda li trid tkun fidejn dawk li jistgħu jridu japprofitaw minnhom minna hija kwistjoni ta' konsumaturi, kwistjoni ta' kwalità li tinforma l-konsumaturi li tkun effiċjenti u tajba li tibbenefika lil SMEs b'mod partikolari u lill kumpaniji żgħar u allura nħarsu l-qudiem L-eżitu għaxħari ta' daw id-deliberazzjonijiet flimkien ma' xogħol li sar fi komitati oħra input importanti ħafna għal xogħol futur tal-Kummissjoni fuq dan id-dossier kif ettu intom armajn ftit jimilu ġi ta' taqsira tal- tal-konsultazzjoni pubblika li issa qegħdin fl-idejn ukoll aċċessibbli għalikom biex tiġu informati aħjar u din informazzjoni issa il-proċess fi Franza huwa magħluq għax dan huwa element ieħor li qegħdin nħarsu leħ mill-qrib qed insegwuh b'esperjenza prattika li li qed tittieħed fuq livell nazzjonali u da kollu niġbru flimkien u nasmu fuq il-passer jmiss. Iġifieri tafu intom qed f'dan il-processus għad-diskussju u l-essi biex nisto biex nofru kull għajnuna possibli fuq dan id-dossi. Grazzi l-Komissjoni Ewropea u issa għanna xedow rapporter mill-grupp tal-ħodor jiet maħna konna effiċenti ħafna u veloċi ħafna għandek il-kelma. Grazzi ħafna, għan nitkellem fil qosur ħafna, għabbel kollox nishtu nirringrazzja l-is is-sur relatur u x-xogħol li wetta u li jiġi prezentat huwa komitat li għandha xtaqsam mhux biss mas-suq intern imma wkoll li tinteressa ruħud, jinteressa ruħud dan il-komitat fil-ħarsin tal-konsumatur. fil importanti ħafna anka taħt il-profil taħt il-mantel ta' trasparenza u nejnu li l-konsumaturi fl-għaza tal-prodotti li jużaw, li jixtru informazzjoni fuq il-prodotti aħna avvanzajna żewġ li fuqom aħna rridu nispeċifikaw li l-indikazzjoni ġeografika ma tassigurax per se l-intraċċabilità tal prodotti imma tgħin għal dan tikkontribwixxi għal dan biex tiggarantixxi bit-traċċabilità hemm bżonn iżjed miżuri. Allura qed insemmi il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà tal-prodotti fuq is-suq imma wkoll billi ngħid li kull ma għandu x'jaqsam mal-interess mal-interessi tal-produtturi tal-konsumaturi jiġu b'mod partikolari fid-dawl tal-gross eh, tal-GDP tal-prodott gross domestiku jekk l-Ewropa terfa responsabilta tagħha dwar it-traċċabilta hemm il-ħtieġa li fuq il-mejda tan-negozjati naslu għal-finali ta' dan negozjati u nassiguraw din it traċċabilta fil-pajzi imsieħ batana. Grazzi pala rapportet nixtieq nirringrazzja eh, eh, il-mod kif sar dan id-dibattitu u riflessjonijiet nispera li fil jim li ġejjin il-naxxina li nippreżentaw grupp ta' emendamenti ta' kompromess u skont nibnuhom skont ħafna mis-suġġerimenti li saru bid-direzzjon biex konna sistema Ewropea u mhux sistema nazzjonali li tagħti possibilità lil tant produttori ta' kwalità li jkollhom trademarks li fil-kamp agrikollu u li aħna per eżempju nitlu f'ħanut kbir u ma nkunu nafu fi xkun imbit minn fejn u ġej nisperaw li dan ukoll jiġi fuq ukoll l-istess ħaġa fuq prodotti manifatturati fl-Ewropa u nkunu nafu nkunu nistgħu nafu l-intraċċabilità tagħhom. U da kollu jiġi mill uħtajjeb tajjeb mill-partijiet kollha interessanti li natu xprun qawwi min-naħa tal-Kummissjoni fis-sena li ġejja anka l-Kumitat Juri biex aħna nimxu l-kol f'din id-direzzjoni fl-imkien. Grazzi ħafna Nikola, issa l-iskadenza u għalli ħan nivvotaw fuq uh, fl-imko fit-22 u 23 ta' ġunju u jina qabel ma nala xtaqt nati merħba li l-grupp ta' e, vizitaturi ġermanizi jom e, merħba kbira issa nala illa għallum għax memxol li jħorxi sir il għalli li jmiss ija fit-22, anzi, kelma li l Għandi xi ħaġa xinajt fuq AOB, taħt AOB. Il-bira aħna kellna avveniment tajjeb fil-Parlament Ewropew. Aħna kellna l-anniversarju tal-Assoċjazzjoni Ewropea dwar il-Konsumatur, dak kienet lejla tajba ħafna, tkellimna ma' rappresentanti taċ-ċentri tal-konsumaturi e, tal-protezzjoni tal-konsumatur e, rajna li ħafna kollegi mill-parlament madhom ma jafux f'dwarhom dawn iċ-ċentri. Forsi f'waħda mill-laqat li misana nikkonsidraw dwar kif għanna nassiguraw il-MPs isiru jafu, isiru familjari ma daw l-istrumenti li huma tant taħtieġa biex bekk ikunu jafu dwar kif jiffaċċjaw problemi meta drittijiet tal-konsumaturi jiġu mitkelma u biex jaffiċinaw daw l-entitajiet għal pariri u peress li aħna għanna responsabilità dwar id-dritti tal-konsumaturi għanna nkunu attenti. Inti għanna il-President tajtiva grazzi e għanna bżon għajmu dal-kazz fuq il-laqa tal-koordinaturi. Il-laqa li missija fit-22 ta' ġunju grazzi ħafna saħħa.